segretarju ġenerali tal-Parlament u l-kwittanza. Hija importanti, għalhekk inkunu kontenti kieku jkun jista' jkun hawnhekk magħna wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill. Grazzi. Ħafna s-Sekretarju Ġenerali ċertament il-ħajjina qatt magħna aktar tard m'hemmx dubju dwar dan. Ejja nibdew bid-dibattitu. L-ewwel rapporter ħajkun Sur Jerns Gajer. Grazzi ħafna President. U l tajba, Sinjuri u kollegi, nixtieq nħodu l-opportunità biex ngħid din il-proċeduri hija waħda pjuttost diffiċli din nibdew dibattitu hawnhekk imma il-persuni li rridu nitkellmu magħhom u illi għalihom qegħdin propju naqmlu din id-diskussjoni fuq il-kwittanza mhumiex hawnhekk. Diffiċli jkollna dibattitu meta il-persuni li huwa ntisa li għamma miexaw. Nafu li ħafna kollegi. Nafu li xuxin, nafu l pozizjoni ta' bejnietna, ma dal-ħodu aħna. Ma tantx għandna xi sitwazzjoni favorevoli wis, nistan nitkellmu fuq dan. Fil-kumitat pereżempju il-diskussjoni fuq il-kwittanza jekk il-membri ta' auditori kun jistaw jattendu jew nipposponi ma jkunux jistaw. Insomma, l-istituzzjoni Ewropej qed nifsalli pittoru għanna fil-krizi finanzjarja u l il-gvernijiet nazjonali kolla moħħom fil-budgets tagħhom u jaċċertaw li kollox ikun f'postu hemm. Jew kollha ewwel sena ta' dan il-Parlament mandat ġdid, għandna kommissjoni ġdida wkoll. Però qegħdin nitkellmu dwar il-kwittanza tal-2008 li kienet taqa' taħt il responsabilta ta' kommissjoni ta' qabel ġifjem ħafna fejt li jiġu indirizzati f'dan ir-rigward Aħna u ukoll li kun hemm approċċ ġdid min-naħa tal-Istati Membri għax fuq kollox it-Trattat tal-Lisbona tajt li l-Istati Membri huma korresponsabbli mill-implementazzjoni tal-Baġit Ewropew fit-term f'dakon li xaqsam għal-Budget tal-2008 rapporter jaċċerta li l-Kummissjoni tkun tassew effukata fuq e, tisjib dak li xaqsam għal kontroll budġetarju jaċċerta li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu dan ukoll. Għanna grupp fil-Komitat tal-Kontroll Budgetarju għonek fil-Parlament li studja daw l-affarijiet u għanna konna għedin nħarsu koll l-opinjoni ta' orti tal-Awdituri. Idu naċċertaw li il-rakkomandazzjonijiet tagħhom jiġu segwiti. Għedzi konna u koll l-istati membri warajna jkun tajnuna jek ikol orti ta' auditori sib mezzi kif jeleb, kif nistan bu diffikultajiet li għanna unnek, il-rapport unnek fil-parlament, un bas il-programma l-ti wali u loġika ta' warajom. Pal autorità ta' budgetarja huwa importanti li naraw il-kompeti differenti li jeżistu il-partiti politiċi tal-Unjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea u kollu importanti il-wol tagħhom. E l-appropriazzjoni finanzjarja u l-politika strutturali huma ta' importanza kbira rridu naċċertaw li aħna nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-problemi għandna bżonn ta' regoli sempliċi rridu naċċertaw ukoll ikollna ikun hemm sanzjonijiet jekk l-flus jintlaf bot ħażin. Aħna rridu l-istrumenti li e, rridu nixtieq ukoll l qorti tal-awdituri jgħinna biex niżviluppawhom għandna bżonn ta' aktar pjanijiet ta' fondi strutturali U l-fat li nġbru flus l rridu kol naraw li daw l-istrumenti huma tajbin, aħna jdu naċċertaw li kolna il-miri eh, adattati u nimplementaw l-istrumenti ta' nabmod tajjeb, dak huwa l-pjan, pero ovvjament ma rridux li kolna xi tip ta' ehm, li daw l-inizjattivi jaħdmu kontrina, għalhekk għandna mbagħad il-pjan tal-sħubija wkoll ta' pajjiżi oħra, u mbagħad għanna il rol tal-direttur ġenerali dak li rekwiżit ieħor u importanti li nagħlqu dan id-dibattitu prezenti jridu wkoll rapport mill kummissjoni biex intejbu lill-awlaf. Batanna l-attivitajiet esterni għanna kridu naċċertaw li l-Unjoni Ewropea hija maquda meta niġu biex nippruvaw insolvu problemi globali li kunu effiċjenti fix xogħol tagħna kemm meta ċirkustanzi jkunu kontrina. Irridu nagħmlu dan flimkien mal kummissjoni biex naraw kif il-flejjes tal-Unjoni Ewropea ma ġestiti f'dan il-qasam. Imma u l-ispirtu li fih ikun ġestit ukoll is-servizz estern tal-Unjoni Ewropea din nitolbu u wkoll biex ħarsi rapport annwali illi ta' ġestjoni minn preżentat mill-Istati Membri kull sena u għanna bżonnu kol ta' miżuri korrettivi, finanzjari korrettivi u l-kwota illi ma tlaħqitxa lissa. Irdu naċċettaw li nimxu qoddim aħna li xuqu li kun hemm kwittanza minkejja daw l-affarijiet kollha li għandna kif semmejt. għasa ħafna grazzi. Jagħti President t tieni kalli issa. Is-Sinjura Ajala Sander. Grazzi President. Iva, għamnek għadin għanna eżerċizzju importanti ħafna l-likwidazzjoni tal-Fondi Ewropej tal izvilup 7 7-8-9. Il-parti li tikkon rispondi ta' 2009 ta' dan il-Fond Ewropew tal izvilup Dan huwa moment kritiku ħafna li fih għadin nistatu għadin namlu bidliet importanti fuq livell istituzzjonali, mbagħad kellna wkoll katastrofi Eh, globali li jeħtieġu l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea li kienet dejjem iktar importanti li jkun hemm koordinazzjoni, dejjem ikonna ikunu iktar effiċenti, rridu ikunu iktar trasparenti sabiex iċ-ċittadini kollha jkunu jistgħu jibqgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom u jżommu viżjoni pożittiva ta' din l-għajnuna. Nisabu wkoll f'mument istituzzjonali fejn il applikazzjoni ta' Trattat tal Lisbona bil- bil-ħatra kariga ġdida sa' la prezentantoli u ħatrit oħrajn ġodda kif ukoll għandha servizz tal- servizz estern tal-Unjoni Ewropea jagħti l-possibilità biex intejbu b'mod sostanzjali l-applikazzjoni effiċenti tal-politika esterna tagħna, ma fl-istess ħin għandna wkoll ħafna mistoqsijiet u dubju hawnhekk għaliex l-effiċenza tagħna li qegħdin dejjem naħdbu jitfit biex ikollna din l-effiċenza mal-Kummissjoni u mal-Qorti tal-Awdituri jaftaħtieġ. Eh, riorganizzazzjoni fil-katina ta' responsabiltajiet u għabżon eh, ma jistax ikun hemm li kon ġestjoni frammentata għandna bżonn iktar sigurtà min-naħa tal-Kummissjoni għall-appoġġ tagħha u jrid ikollna malajr kemm jista' jkun ċarezza u nkunu nafu eżattament kif ħajaffettwa is-sistema l-ġdida għall-għajnuna tal-iżvilupp l-ewwel Dak li għandu xieqsam l eżerċizzju li għadin namlu bħalissa nixtieq newri kemm huwa importanti li ninkorporaw din hija ir-retirazzjoni għal dal-boħra inkorporaw kompletament il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp fil-budget biex ikollna l-effiċenza, trasparenza u l-kontroll. U importanti għalhekk il ninsistu il kummissjoni flimkien mal-Parlament għal perspettivi finanzjarji li jmiss sinżommu mozzot dan il din il-kwistjoni. Għanna bżonn iktar ta' koordinazzjoni fix-xogħol ta' bejnietna ma' bżonn għalhekk nifukaw fuq l-10 fond ta' l-iżvilupp fuq numru limitat ta' setturi. Però iddu navvitaw minna li jkun hemm l-effetti ħżieda tal-profilazzjoni ma noqogħdu attenti mingħajr ma inneħħu il-kapaċità u l-effiċenza tal-organizzazzjoni governamentali fl-istati membri li huwa importanti dan huwa eżerċizzju kompless ħafna u komplikat ħafna ma nittamaw li fl-imkien ma' kommissjoni rnexxinna nimxu l-qoddim. Aħna sodisfatti wkoll li d-dikjerazzjoni tal-affidabilità kienet pożittiva ħlif fil-kalkoli tal dak li għandu ma' l-ispejs ta' kommissjoni kien xie xi eh, żbalji kbar, però xorta waħda aħna għadna rridu naraw eżattament kif nistgħu intejbu ċertu eh, marġni ta' il-marġni tal-izbali. Anki f'dak li għandu xaqsam mal-pagi. Aħna ħassibna ħafna l fat li darbaħra il-qorti tal-awdituri ma setax ma kellux aċċess għal dokumenti importanti li għandhom xaqsmu ma' salari u l li għandu xaqsam ukoll ma' organizzazzjoni internazzjonali għandu bżonn garantisċu il l-informazzjoni u dokumentazzjoni ta' din il-finanzjament konġunt ma tiġix imminata minħabba din il-noqqas ta' trasparenza. Aħna naħsbu koll l-eżekuzzjoni finanzjarja kienet satisfaċenti. Għalaqna s-seba fond Ewropew u trasferejna u koll il-flejes għaddisa wieħed. Issa ħanifsħu l-10 program u nittamaw li l-isforzi tal kommissjoni waslu għal likudazzjoni tal-bqija tal-flejes illi baqa flejes antiki. Imbagħad hemm xi punti oħra aħna jħassibna wkoll minkella kemm tiġa xi diskussjoni fuq għal il-riżorsi tad-disa u l għaxar Fond Ewropew tal-President eh, qed jinterrompi. Iridu jkunu oġġetti ta' rapport eh, periodiku tal-Qorti tal-Awdituri. Grazzi, Sinjura Rapporter, se ngħaddu għas-Sinjura Stajs. Grazzi ħafna jina ma konċi naf eżattament x'inhi kwittanza ngħid il-verità din hija proċedura parlamentari investigazzjoni pubblika tal-ġestjoni finanzjarja unek qegħdin nitkellmu dwar il-Parlament Ewropew s-sena 2008 u bħala membri tal-Parlament aħna Ikonna idea aħjar ta' x'qed jisir anke iċ-ċittadini tagħna kollhom idea aħjar ta' x'qed dan il-metodu ta' organizzazzjoni, il-mod kif eh, il-parlament għassam ix-xogħol, il-kollegi tagħna ma titolati jkunu jafu xieġri bil flushom fuq kollox qed nitkellmu fuq ħafna flus 2008 il-parlament kellu budget ta' 1.4 biljun euro għal 2012 jista' jkun ta' 1.7 biljuni. Dan huwa ħafna flus. Proċedura hija importanti u x-xogħol ta' kumitat budġetarju importanti għaliex dan wassan e, e, jena biex nimxu l-qoddim il-ħidma tijaw għalek u importanti li kunu kritiċi fl-approċ tagħhom għaliex fil-passat dana wassilna l-istatut tal-membri tal-parlament ma kif tal-għajnuna għalek jidona ċerta waħna li kunu kritiċi fil- mod per eżempju kif inxtraw ċertu bini hawnhekk fi Strasburgu kif inxtraw proprjetari tu konna mod kif nistgħu nevalwaw eh, l-impatt ambjentali ta' ħidma tagħna u naqqasni fil faddan fi żmien tliet snin minħabba l-approċċ kritiku tagħna aħna irnexxielna innaqsu konsum tagħna b'25% tal-enerġija l-elettriku tagħna issawa kompletament favorevoli għall-ambjent. Ħina il-CO2 b'17% U anke l-iskart tagħna naqqas billi uh, introduċejna l-kunċett ta' riċiklaġġ u tal-kompost. Anki impatt żgħir jaf anke affarijiet żgħar jaf jagħmel ħsara kbira għal dan il-Parlament u ħaġa importanti li fil-25 ta' frar aħna ħtirna fil-, -fil L-amministrazzjoni tagħna direttur tal-ġestjoni ta' kriżi u nixtieq li persuna wkoll tkun tista' tiġi fil-komitati kompetenti sabiex tiddiskuti ir-riski li jeżistu fil-Parlament u kif nistgħu innaqsuhom. Ehm, f'dak indux qed ma tnaqis tal-fondi, aħna rridu trasparenza, aħna rridu li nkunu miftuħin u rrid sistema ta' checks and balances illi titwaqqaf. U għalhekk jiena qed nitlob li jkun hawn responsabilta biex in-nies ikun jafu ċinu responsabilta taħħom jaċċettawa. Għalix nasab li nistaw natu din il-kwittanza ma frodi kbira jew eh, dbabiks jew xi skandlu. Nina ċert però li nistaw jarġaw jinkunu aħjar fix-xogħol tagħna. Jekk imorru lura, jekk imorru sa qudiem il-Pols fl-2013 nuru l-iskandli kollha kbar użar issa eradikajnihom u ma jkollniex din it-tip ta' eh, dawn it-tip ta' rapporti negattivi fl-istampa. Profaj, nixtiqru li konna u kol daqxejn ta' eh, rizorsi għal senior management fil-parlament. Jina, diskutejtu kol numru ta' punti naqra ehm, insidjużi. Kunem Jina nishtu li kolni opinjoni oħra b'apparti dik ta' direttur ġenerali, nishtu inkun naċċerta li din is-sistema diffiċli kollha tax-xiri pubbliku titjieb irridu nistudjawha tajjeb għax jeżisti fattur ta' riskju għoli hemmhekk. Imbagħad il-Fond Volontarju tal Pensjoni deficit ta' 120 miljun euro. Ma rridu naċċertaw li ma nużawx il-flus ta' minna taħalla 16 xar l affarijiet Imbagħad fl-aħħar fuq ir-rapport tiegħi kif inħarreġ jiena provajt nikkoopera tajjeb ma' Shadows kellna emendi kostruttivi ħafna li trasqu u naf Kien hemm madwar 50 amenda mill-EPP biex inħassru biċċi kbar mir-rapportier dan nispjegah biss bil-fatt li kien hemm ċertu ntħil minnaħa tal-istrutturi parlamentari u kienu qegħdin jindaħlu fix-xogħol tal-membri tal-Parlament. Dinja tassew ħasra, però jiena membru pro-Ewropew, però membru kritiku u provat nuża approċ kostruttiv u pożittiv f'dan ir-rapport ta' kwittanza. Grazzi ħafna. Eh, dziękuję koledze. Grazzi ħafna. Issa suċċanesku jkieġbak. President, Kommissarju, Signori. In ġenerali, naħseb li wieħed jista' jgħid li fl-istituzzjonijiet kollha Ehm, ma min ma li maħdimt fuq li maħdimt fuqhom fil-rapporti tiegħi speċjalment fuq il-Ordi tal-Awditori, l-Ordi tal-Ġustizzja, il-Kumitat tar-Reġuni tal-Soċjali u Ekonomika eh, u l-oħrajn f'dawn l-istituzzjonijiet kollha rajna it-titjib għalkemm kem sitwazzjoni mhix waħda perfetta. Il-Konsil huwa l-każ li zjed diffiċli, il-kooperazzjoni mal-Konsil ehm, għad um, ħafna nuqqasijiet fi rigward tal-kwistjonijiet Jina Jiena ddeċidejt li niddeferi d-deċiżjoni illi nati l-kwittanza li segretarju ġenerali tal konsil di kienet il-proposta tiegħi ressaqta lill-Kumitat Budġetarju ġiet aċċettata situazzjoni kienet l-istess is-sena l-oħra l-koordinaturi tal-Kumitat Budgetarju taħt il-Presidenza iltaqgħu mal-Presidenza Spanjola u qalu li kienu qed jirrispettaw il-passi meħuda biex itejbu l-Kunsill sa dan it-tant iżda aħna ressaqna ċerti mistoqsijiet lill kunsill u l tweġibit ma kienux sodisfaċenti għalina. U għalhekk il-koordinaturi tal-gruppi politiċi kollha tawni l-appoċ tagħhom fid-deċiżjoni tiegħi li niddeferi l-kwittanza ċerti aspetti ta' politiċi um, politika um, diversi politika mhumiex ċari, il-kontijiet mhumiex ċari, il-fatturi għandhom jiġu ċarati, għandhom jiġu aċċettati u għandna nkunu ċari fir-rigward tal-bażi ta' kif il-kontijiet qed jiġu aċċettati għandna paradossi hawnhekk fil-fatt. Il-Kunsill tana diversi eh, tweġibiet li kellhom xaqsmu mal-massena budġetarja ta' qabel u mhux dik kurrenti il-kodiċi tal-orti tal-awditurju wkoll ehm, rajna xi regolaritajiet fil-gwar tal-proċedura tal tax-xiri, fil-gwar tagħhom u appellajna lil kunsill biex itejbu dawn il-proċeduri. Għanna naraw li rajna fil-fatt li fil-qorti ħadmu fuq diversi proċeduri iżda tem backlog, hemm units interna illi infetaħ u rajna wkoll titjib fil rigward tas-sitwazzjoni meta tara situazzjoni ta' sena ta' qabel, ta' sena l-oħra. Membri tal-qorti eh, għadhom uh, ma jridux jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tagħhom stess. Il-mezzi li motija lil orti jidru li dawna jintef u mod tajjeb, mod ġustis da għadna minna dokumenti fidejna. Naħseb li struttura tal-orti għanda titjib, per eżempju, nistgħu innaqsu n-numru ta' membri f'din il-qorti. Issa fil rigward tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali um, eh, kien hemm kontroll li sar mill-qorti tal-awdituri jidher li l-kontijiet tagħhom huma um, huma tajbin iżda għatem wisa biex intejbu jiġifieri il-kwistjonijiet finanzjarji għandhom isiru bl-istess mod fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha naħseb li huwa sfortunati li għandna ftehim bejn il-Komitat Ekonomiku Soċjali u l-Komitat tal-Reġuni u ċerti standards ta' ta' tal tal auditing ġew qed isiru bl-istess mod f'kull kumitat. biex natikom taqsira l-problema li għanna hija l-problema tal-konsil fil-fat, fil-konsil. Għanna nżommu mal-ħin, jgħajt il-President, grazzi għal rapportijak, għandi irċevejt informazzjoni, um, kontattjani il-kap il kap tal tal-President, tal-orti tal-auditori, ikkontrollajna u koll l-axar dibattiti fil-Parlament Ewropew tal-2008 u l-2009 Il-qorti tal-awdituri ma kienux preżenti waqt id-diskussjoni tagħna wkoll dak iż-żmien u laqas il-Kunsill. Il-qorti tal-awdituri u l-Kunsill ma kienux preżenti waqt id-diskussjoni tagħna. Hemm ukoll dikjarazzjoni mis-Sur Caldeira, il-President tal-Qorti tal-Awdituri, qal li l-pożizzjoni tal-Qorti fil funzjonijiet tekniċi tagħha hija li tkun preżenti fil-kumitat, fil-kumitat ta' kontrolli budġetarji. Iżda illi ma titħolx fid-dibattiti politiċi fil-plenarja. Sur President Caldera jixtieq ikellimni llum stess biex jispjega il-pożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-President um, um, jiskuza ruħu l-orti tal-auditori, mux l-orti tal-ġustizja. fil t tana, ħna kontrollajna jirriferi situazzjoni fl-axħar sentejn u dana ma kienux prezenti fil-dibattiti tana. Dan huwa punta informazzjoni għalikom. Jek tixtiequ nistgħu norganizzaw li s-sena d-dieħla biex tawna jkunu prezenti. Dana ġew informati fil-fatt dwar il-laqatana. Iza fl-aħħar sentej ma kienux prezenti. Se jkunu prezenti żgur f'Ottubru f'Novembru. Meta se jippreżentaw il-rapport il tagħhom. Iva, naf għandek punt torni għawnek, Mr. Gerbandi, Grazzi, Sur President. Jiena nista naċċetta li qorti tal auditori mhumiex preżenti hawnhekk iżda dak li għadek kifet dwar eh, il-Kunsill li ma ġewx laqas fi snin li għaddew rina li hawnhekk dina hija eh, programm ta' struttura. Ehm, mhix ħaġa ta' darba jurina l-attitudni tal-Konsil fir-rigward tal-manager tal, tagħhom tal-flejjes Ewropej b'mod għaqli. Naħseb li l-Parlament tagħna għandu jibat messaċċar lill kunsill u għana nagħmlu hekk billi niddeferu id-dibattitu tagħna firgwa ta' kwittanza tal-Kunsill m'għandniex nitkellmu dwar dak il-punt illum. Grazzi Sur Ġenaski għal darba ħrajk grazzi, grazzi Sur President. Grazzi tal din informazzjoni kollha dwar l-assenza tal-qorti tal-arditturi żgħar nixtieq nisħa ħafna li bħalissa qed ngħixu fleta ta' wara t-Trattat tal-Lisbona r-rol tagħna tal-Parlament Ewropew ġie mtejjeb u ġie stis ukoll. U bekk ehm, Eh, fis sfond politika għanna nistennaw li il-rappresentanti tal-Konsil ikunu hawnhekk kif intqal mill-kollega tiegħi qabli nasab li dan id-dibattitu huwa wieħed tal-ogħla importanza għal votanti tagħna għal u għal min ħalla sittaxxi. Nasab il-Kunsill għandu tort hawnhekk li qed jinjora din sitwazzjoni um, nasab li għanna niddeferu dan id-dibattitu f'rigward tal-kwittanza għal-Kunsill Għandi nisħa għal darboħra il-Kunsill ma kienx kostruttiv fil-kooperazzjoni tagħna meta batna l-koordinaturi tagħna fil-Kumitat Baġitarju naħseb l-assenza tagħhom hawnhekk jurina turina wkoll kif m'għandhomx spiritu ta', kostruttiv hawnhekk. Iva, nifhem il-konstituzzjoni tiegħek sur pożizzjoni tiegħek Sinjura Hertog. Sur President kollegi meta nitkellmu u nivvotaw dwar il-proċedura tal-kwittanza l-Parlament Ewropew se jieħu l ta' sħiħa l-2008. F'dak il-punt nieħdu il-responsabilta minn mill-istituzzjonijiet kollha u nieħduh fuqna. Di mhix formalità, il-mument huwa importanti ħafna, iżda naħseb li ftemna li se nkomplu bid-dibattitu tagħna, se nkomplu U mannix ninsaw li għanna għan um, objettiv mux faċli biex jiena wasal hawnhekk minn Spanja, għaddejt minn min Madrid, soqt hawnhekk, allura naf kemm kien diffiċli. Allura nasab li għanna nsaqsu dawn l-istituzzjonijiet u l-oħrajn fil-gwar ta' kwittanza illi juru l-interess tagħhom u jkunu preżenti għalmenu f'Mejju meta aħna meta nkunu qed nivvotaw. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Odijek joġbok. Iva, Sur President, aħna nadrawa li naraw il-Bank tal-Konsil Vojt. Ġifiri, mish l-ewel darba marġi nkunu ipokritiċi, għal darba ħedispeċin minn din il-ħagġa dwar il-diskussjoni na favur l-inkomplu b'din il-diskussjoni eh, taħt il-riserva ta' dak li tajt l-amministrazzjoni tijak, naħseb ma' nix dritt li niblu l-agenda li eh, tiġi taħt l awtorità tijak meta tiftaħ is-seduta lura favur li nkomplu bid-diskussjoni fil-waqt li nerġa' ntenni d-diżappunt tiegħi li l konsil mhux qiegħed hawnhekk. Eh, jaġi. Kollegi. Jiena se nikkuntattja l-Qorti tal-Awdituri kif ukoll il-Kunsill illum stess. jiena se niddikjara biċċar x'inhuma l-aspettattivi tagħna fir-rigward tal-ġejjeni lil dawn iż-żewġ istituzzjonijiet jiena se ngħid illi nixtiequ li huma jkunu preżenti f'dawn is-sessjonijiet. Se nitkellem jiena stess ġifieri mal-Prim Ministru Zapatero illi huwa l-President um, illi qed jinbidel ta' palissa rotating presidency bħalissa u eh, niprova nsolvi eh, il-problema għalġejjeni għalmenu. Grazzi segretarju tal-Istat. Ettara, tara aħna konna niddiskutu kemm għandna poteri fidejna, potenzi fidejna wara trattat tal-Lisbona tara fi żmien ta' ftit minuti wasal il-rappreżentant tal konsil Grazzi sur Segretarju tal-Istat tal-li ġejt, il-President f'uffiċċju tal-Kunsill u se nikkontatti l qorti tal-awdituri għax naħseb li huwa meħtieġ huwa neċessarju li huma jkunu hawnhekk fid-dibattitu tagħna. Illum stess se nikkontantjom, grazzi ħafna. Mela, se nkomplu. Jekk jogħġbok żommu l-kuntatt magħna Għazomu mal-ħin jek joġbok. il signora Veronik Mattie, il-rapporter tana. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, Sur Segretarju tal-Istat, kontenta la għet nara hawnhekk u li itkellem fil-preżenza tiegħek. Nirringrazzjak u lek bejn l sen 2000 u l-2010 qed naraw li kien hemm żieda ta' fil-kontribuzzjonijiet komunitarji fl-aġenziji deċentralizzati. Għaddew minn 95 għal 579 miljon euro fl-2010 fl-2000 kellhom ċertu numru ta' impjegati u llum qed jimpjegaw Illum qed jimpjegaw 4794 l-Aġenzija għal rikostruzzjoni li eh, fetħet fl-2008 mhix qiegħda meqjusa hawnhekk u diħan nivvutaw fuqha fl-iskrutenza li jmiss. Din hija ħaġa impressjonanti imma matul dan il-perjodu ta' bel 2010 l-Unjoni Ewropea kellha tħabat wiċċa ta' sfidi l-ewwel nett kien hemm żewġ kabir fl-2004 u fl-2007 Kien hemm 12 stat membru ġdid li daħal u kien hemm sfidi oħrajn bħal pereżempju l-impjiegi u t-taħriġ professjonali, l-immigrazzjoni, l-ambjent u anke s-sigurtà tal-ajru affarijiet oħra. F'dan il-kontest l-Aġenziji deċentralizzati li qed jinħolqu biex iwieġbu għal ċertu bżonnijiet speċifiċi jikkontribwixxu direttament minħabba l-arfin espert li huma jiżviluppaw għal progress tal-Unjoni Ewropea biex kun tista' tindirizza l-isfidi li jkun hemm. L-istess mod l-istati membri għandhom fil fuq dawn il-kwistjonijiet u l L-aġenziji għandhom ċertu privileġġi f'dawn, għandhom lan li jifavorixxu dawn l-iskambji. Dawn l-aġenziji madwar mifruxa madwar it territorju tal-Unjoni Ewropea jibwaslu biex l-Unjoni Ewropea tkun rib iċ-ċittadini. Il-ħidma, daqs tal-ħidma li jamoti għalilhom u anke żida fid-daqs eh, u l-ammont tal baġit mod il-jom, iwassal biex dawn l-aġenziji ikunu aktar responsabbli fil-użu tal-budget. Aħna nansaħu u koll il-segwitu ta' dawn l-Aġenziji permezz tal-Qorti tal-Awdituri. Dan mhux ser jeżonorom mill-ħarsin tar-regoli li hemm bħalissa fuq il-kwitanza tal-2008 tinfakkar fil-problemi b'xorta ħażin dejjem naraw dejjem jiġru għal ċertu aġenziji. Idju fija fil-proċedura biex ibijaw fissu biex jamlu xiri eh, missu eh, fl tal-personal eh, il-level oli ta' posponiment jew tħassir ta' kreditu u l-attivitajiet ma jkollhomx miri preċiżi. Aħna qed naraw li minkejja l-isforzi tal-Aġenzija regolament finanzjarju u budġetarju tal-komunità għadu ibes biex wieħed japplika f'ċertu aġenziji b'mod partikolari minħabba d-daqs tagħhom. L-aktar ċkejkna u ma dawk eh, l-qed jiltaqgħu mal-aktar problemi biex jimxu mal-proċeduri tal-regolament komunitarju. Hemm il-konklużjoni tal-grupp interistituzzjonali sabiex l-istess problemi ma jiġux irrepetuti kull sena. Madan kollu dawn id-diffikultajt mhux qed jipperikolaw il-ftehim tal-kwittanza tal-eżerċizzju budġetarju tal-2008. Il-qada hija differenti għal kulleġġ Ewropew tal-Pulizija. Anke jekk rajna titib fis-sepol brabta mal-2007 l-awdit jara li kienem eh, ċertu regolaritajiet sfaċċati għalhekk aħna qed nipproponu li nipposponu l-kwittanza biex nagħlaq nixtieq nisaq fuq li l-isforzi li saru minn xi aġenziji biex jtejbu l-ġestjoni tagħhom. Xi wħud minn jeddhom marru aktar il-bot u stabbilixxew regoli illi ta' min għajdilom prosti tal-jom nishti insemmi per eżempju l-EFSA illi daħlet proċess ta' evalwazzjoni tar riskju l-Aġenzija Ewropea l-Ambjent daħlet sistema ta' kontroll tal-ġestjonijiet biex Eh, tara kif qed jimxu l-proġetti tagħhom u anke riżorsi temporani u mbagħad hemm l-Aġenzija Ewropea biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta' ħidma din faslet sistema ta' segwitu tal-informazzjoni li toffri biex nagħlaq ovvjament inħeġġeġ l-Aġenziji biex jimxu fuq dawn il-linji. Grazzi. Thank you, madam. Grazzi. Grazzi għal rapport tiegħek u għad-diskors tiegħek. Issa se Nishti uh, eh, fisem il-Kommissjoni nitlob il-Kommissarju xemetta jkjoġbok biex titkellem. Sir President, Segretarju tal-Istat, Rapporters, Membri Onorevoli. Permettu li nirringrazzja il-Komitat tal-Kontroll fuq il-Budget u anki specialment il-rapporter u il-rapporter l-oħra sor Liberaċki ġifiri u anki li um, senatu l-kwittanza s-sena l-2008 nir nirringrazzja s-Sinjura Jaresende u koll rapport taħħa dwar l-implementazzjoni tal-Fond Europa Ewropew għall-Iżvilupp u s-Sinjura Mathieu għall-analizi komprensiva tal-kwissjonijiet tal eh, kwissjonijiet tal l-proċedura tal-kwittanza tal-2008 waslet fit min tagħha. Il-periodu kien wieħed intensiv, iżda kien il-bidu wkoll ta' ta' studju u eh, dialogu ġdid ehm, bejn l-istituzzjonijiet kollha l-ksib ta' ta' dikjerazzjoni mill-auditur għal jibqa lan tal-Komissjoni nasab li dan għant vera bitċar fl-isforzi ta' dan l-axħar tagħna. Diġa minna progress fil ta' simplifikazzjonijiet li introduċejna fil-maneġġar u l-sistemi ta' kontroll tal-2007 l-2008 għal program ta' kontroll u l-pjaniet ta' azzjoni diversi biex nuru l-impatt fuq il-rati ta' zbalji bidla se tkun possibbli b'ġenerazzjoni ġdida ta' programmi għal periodu ta' finanzjarju li jmiss dan tiġi mħej bħalissa dan għandu jkun fih il-kost tal-kontroll u il-kwalità tal-infiq. Iżda mal-kummissarji l-oħra kollegi tiegħi nixtieq ehm, nitkellem dwar ir-reżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħek tagħkom Nixtieq nara l-accelerazzjoni tal-progress li sar fl-aħħar snin biex intejbu l-manager finanzjarji tal-budget Ewropew li għandu jinkludi l-infurzar ta' responsabilità ta' dawk li ziet għandhom interess u responsabilta tagħhom. Kooperazzjoni mill-viċin bejn il-Kommissjoni u l-Parlament Ewropew huwa strumentali f'dan ir-rigward. Iżda, Kulħadd jaf illi mhux se jkun biżejjed illi naċċeleraw niżdiedu il-progress um, f'dan il-qasam biex ikonna suċċess għandna bżonn ta' sħubija ġdida ma' mal-stakeholders kollha mhux l-inqas l-involviment attiv tal-Istati membri u l-Qorti tal-Awditurju wkoll. Il-Kummissjoni mhix se tistenna sakemm l-emendi għal regolament finanzjarju jitlu fis seħħ biex nistiednu l-awtoritajiet tal-Istati membri biex jassumu r-responsabilità tagħhom kif ġew eh, infurzati taħt it-Trattat tal-Lisbona u nantiċipaw il-miżuri biex intejbu l maniġar finanzjarju Jiena wkoll nikkonsidra li l-Ordi tal-Awdituri għandu rwol kruċali biex juri id-dikjarazzjoni indipendenti fil tal-manager finanzjarju kwalunkwe tibdila se tibdel il-budget il ma' differenti. Il-Kummissjoni tixtieq illi l-qorti tal-awdituri jikkonsidraw distinzjoni bejn dawk kloqsma fejn il-riskju tal-izbal huwa differenti u jaħsbu dwar il-valur miżju tal-sistemi ta' kontroll introdotti fil-2007 fl-leġilazzjoni tal-2007 nispera u koll illi meta naqblu dwar il riskju ta' zbal tollerabli l-qorti tikkonsidra dan il-kunċett il-ġdid kif ikun xira. Il-Komissjoni se tipprepara u t-bat l-Parlament aġenda ġdid għall 2010 l-qoddim. Il-Komissjoni se tagħmel ħilita kollha biex tinkludi biex tħeġġeġ l-atturi kollha biex aċċeleraw ir-rati l-oħra biex niżguraw li 20% tal-budget jista jingħata klasifika um, ta' ċettazzjoni sal-2015. Lan u huwa t-tip tal-manager finanzjarju u niproteġu l-interessi finanzjarji dan se jkun fil-qalba tal-aġenda l-ġdida li senatikom senatilkom il-xar ġdid. L-opinjoni tiegħek fil-kwittanza tal-2008 eh, se tittieħed in konsiderazzjoni jiena qed nistenna li naħdem magħkom mod kostruttiv. Grazzi. Grazzi Komissarju. Grazzi tal-li eh, prezentajt il-pożizzjoni tal kummissjoni Ewropea. Issa sen nisimaw mir-rappreżentanti tal-Kumitati eh, Parlamentari Michael Gelej Kjerġbok lilek il-kelma. Grazzi. Is-sena finanzjarja l-2008 il-Komitat tal-Affarijiet Barranin kellhom responsabilità għall-ispiża ta' 5 biljun euro f'dik is-sena aħna ħadna nota ta', ta nuqqas ta' finanzi ta' għal kategorija erba sa, sa, sa ġurnata tal-lum ukoll ħadna nota ta' di u ħadna wkoll nota tal-għajnuna tal l-affarijiet barranin naħseb li dawn huma effettivi sa' ċertu punt biss u importanti li għandna neħdu in konsiderazzjoni l-opinjoni annwali tal-Qorti tal-awdituri dawna jisaw jinkomparati sa' sa'ċertu punt biss il-biċċa kbira tal il-programmi huma multi plurianwali. U importanti li ninnotaw li orti tal-awdituri ma jitkellimx dwar, ma jitkellimx dwar il-frodi, jitkellmu biss dwar implementazzjoni jizjed bil-ħeffa ta' flejes li nistaw nanfuqom fil-qasam tal-affarijiet barranin u hija ħasra illi ma nis T'awx naħdmu minħabba nuqqas ta' ċarezza dina qed titħassal il-politika kollha tagħna il-orti tal-auditori ħadet nota ta' dakollu anki l-komitati u nasab li jem koordinazzjoni aħjar bejnietna fil-gwar tal-politika anki fil-gwar tal-qafas ehm, ġudizzjarja l qoddim fil-gwar ta' Turkija t-nitkelmu dwar aħjar appropriazzjonijiet permezz tal-istrument tal-2007 ta' pre-sħubija ta' qabel sħubija u importanti li konna iżjed informazzjoni fil rigward tal-reċipjenti min jieħu l-flejes u tal-politika li għandhom ikunu iżjed flessibli biex niddefendu l-interessi esterni tagħna aħna nsejħu l-Kummissjoni biex ittejjeb il-maniġar finanzjarju fil-kuntest tal- afas finanzjarju ġdid speċjalment fir rigward tal-servizzazzjoni Ewropea. Jiena jiena eh, fisem il-komitat tiegħi nixtieq nirrakkomanda li l-kwittanza l-2008 grazzi. President, Komissarju, Eżis, kollegi, kellna odwa interessanti Forse se nagħmel xi diskors eh, twil imma mhix ħanamel dan id-diskors għax ma nistgħux qisna nkompladin bħal kieku ma ġara xejn illum. Hawnhekk irdu nittrattaw fatt illi l-kwittanza għandax taqsam mal-kommissjoni, l-kommissjoni il-rappresentant qiegħed hawnhekk għall-istituzzjoni l-oħra tal-Kunsill kwistjoni tal-kwittanza ma ġiet solvuta skont it-trattat u dik hija problema. Mawx in-nies li suppost qegħdin hawnhekk. L-istituzzjonijiet l-oħra donhom laqas jidru li jħossu li Eh, għandhom bżonn li jkunu hawnhekk li fis-servizz tal-servizz estern li qasantu budget issa. Rriti ikollna skambju kif suppost fuq din il-ħaġa kif kellna sena l-oħra mal-Presidenza Li Nitkellmu hawnhekk fuq dritt parlamentari fundamentali u d-dokument li għandna dimna fuq il-servizz ta' azzjoni esterna ifisser illi t-tmi ħajkun hemm tmiem tal-influenza tagħna, aw rridu naraw kif l-influenza tagħna tibda tot. Jiena naħseb ikollha nirringrazzjaw il-President għal mod kif qabeż drittijiet tagħna dal-għodu jekk aħna drittijiet tagħna ma naħduhomx bis-serjetà għal xejn ikollok id-drittijiet u l-istess japplika għal kwittanzi. Rridu naħsbu fuq dawn l-affarijiet ma nistgħux inkomplu meċin kif imxejna din is-sena. Nixtieq nieħu l-opportunità biex għal darbora nindirizza lill kunsill Il-Kunsill huwa istituzzjoni skont it-Trattat tal-Lisbona u anke l-President tal-Kunsill. Dawn huma affarijiet li rridu nintegrawhom fil-budget fil-liġi budġetarja li ikollna liġi budġetarja illi torbot ma dawn il-responsabiltajt ħaġa li nagħmluha b'urġenza. Grazzi ħafna lis senjura Gressle, is-Sinjura Hawka l-minuta. Grazzi ħafna. Sur President, kollegi, hemm punt li nixtieq nitratta. Hemm huwa skandlu dan qed nitkellem fuq iċ-ċentru għall prevenzjoni u l-monitoraġġ tal-Mart fi Stokholma. Minn Mejju tal-2005 hemm nies kwalifikati li qed jaħdmu hemmhekk imma qed jaħdmu f'ambjent ostili. Il-Gvern Svedi sal din il-ġurnata għadu ma qabilx fuq il-kwartieri ġenerali ta' din l-Aġenzija. Imma eh, rridu din l-Aġenzija u l-istati membri kollha rridu l-Aġenzija. Imma l-istaf li qed hemmhekk m'għandhomx eh, numri meħtieġa tal-personal. U dawn huma numri li huma meħtieġa biex ikun hemm identifikazzjoni meta jkun hemm kuntatti mal-klijenti. U hemm ukoll servizzi eh, li mhux qed jingħataw lil dan iċ-ċentru, bħal pereżempju servizz tad-dawl. Dak nixqasam mal-konjugi ta' dawn il-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk huwa diffiċli għalihom biex ikunu jkollhom ħajja indipendenti. Qed ikun ħajja diffiċli għalihom, nista' neqpa sejra b'dawn l-affarijiet. Drittijiet fundamentali qed jiġu mċaħda lil dawk li jaħdmu f'dan iċ-ċentru fl-Iżvezja. Dan ifisser allur da wassal għal sitwazzjoni fejn eh, din il-kwistjoni tqajmet qudiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija sitwazzjoni li bdejna indirizza wa ma tistax tiqpa sejra hekk. Grazzi s sur Van den Kamp għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. Fil-Kumitat tas Suq Intern fil-Budget, fuq il-Budget ma tantx għandna wisq xi ngħidu. Il-mod kif iddiskutejna il rapport ċeħet ħafna dal fuq dak li ġara. Rajna li ma kienx hemm biżejjed finanzjament f'ċertu qosma din is-sena qed nittrattaw, imma ċert li din ħaġa ħad tiġi korreġuta fl 2019 u din is-sena wkoll. Xorta nixtieq nisaq mal-Kummissarju illi l-budget għall solvit għandu jiġi użat kif suppost. Jekk ħajkun hemm budget dan li jitnefaq b'mod responsabbli. Bħalissa m'hemmx biżejjed informazzjoni li qed tingħata fuq dan. Forsi nista' nagħmel kommenti fuq direttiva tas servizzi li ddaħlet f'Diċembru 2009. Per riżultat ta' dan, hemm bżonn li jkollna informazzjoni fuqha fl-Unjoni Ewropea. Punt ieħor l-ispezzjonijiet ta' dwana mill-Istati Membri. Li mhix ħaġa li bżonn niddiskutuha hawnhekk hija ħaġa minna din, imma l-Istati Membri mhux qed jispezzjonaw biżejjed prodotti importanti u nixtieq nagħmel seħħa lill-Kummissjoni biex tara flimkien mal istati membri kif tista' ssir din il-ħaġa li jkun hemm ispezzjoni kif suppost tal-importazzjonijiet biex nalaq sur President kif qalu ta' kollegi u anke l-Kummissarju nifsu għal din il-ħaġa. Ir-regoli tal-budget ċertu waqsma huma komplikati ħafna. Dan ifisser ovvjament illi il-mekkanizmi tal-ispezzjoni huma daqstanti komplikati. Allura nixtieq nagħmel seħ biex ikun hemm simplifikazzjoni u titjib fl-qosma kollha. Grazzi. Grazzi ħafna lis sur Van de Kamp, il kelima li mis is-Sinjura Ajala Sender. Grazzi President, nitolbok biex l-ewwel parti titratta bħala point of order. Għalli xina xtaqt nitolbok insaqsik jekk qabel mm, dan l-luqta dan id-dibattitu mhux nafu jekk il-Parlament fil-fatt eh, stedinx lil l tal-Awdituri u anke l-Kunsil dan id-dibattitu nixtieq li jkollna dokumentazzjoni wkoll idu nkunu nafu anke s-sena l-oħra kienaw il- il-presidenza svediza taħt il-presidenza svediza jekk kien xaw il-kunsil preżenti meta kien hemm id-diskussjoni ta' dan il-kwittanza. Mela, jina nixtieq ngħid li kemm aħna sodisfatti bl-indiċi li reġistrat il-Kummissjoni f'dak għandu x'jaqsam mal-pagi tal-networks trans-Ewropej, kważi 100% fil-ambiti illi eh, studjat i. Kien hemm finanzjament adekwat ukoll min-naħa eh, tal-Istati Membri waħna dan il-Parlament dejjem il-fajna numru eh, finanzjament qawwi għan-networks. U anke fl-2010 issa wasal iż-żmien biex naraw u nevalwaw jekk daw l-infiq kienux fil-fatt Eh, adattati u tajbin. Imbagħad aħna pjuttost imħasbin ukoll li kien hemm ċertu dewmien fil-ħras tal-personal, però il-Kummissjoni għaltilna li dawn ħajġu aġġornati. Imbagħad għandna l-indiċi baxxa tal-pagamenti li ħajmorru għas-sikurezza sikurezza ta' trasport. Xorta dubaċċa anki fil-Parlament illi il-Parlament appoġġa fuq Marco Polo u għandna wkoll indiċi baxxi tal fil-rigward tal-passiġġieri. Mbagħad għandna wkoll il-pagi il-ħlasijiet baxxi fil-kendu x'jaqsam ma' Galileo u għandna nuqqas ta' eh, finanzi allokati għat-turizmu. Nittama li dana nindirizzawhom. Ajala sindo. Grazzi ħafna l sinjura Ayala Sender. Is-sur Rodi, punt fuq dan. Jedna rrid noqgħod naqra lura biex nitkellem imma niskuża ruħal dan il-punt torni. L-ewwel nett nixtieq insellem lill-Kunsill u ningrazzjak għal preżenza tiegħek, Sur Ministru, imma drawaj li wara l-Kummissjoni titkellem sur President, drawaj li ġi propost lill-Kunsill li jitkellmu il-Kunsill il kunsill ma tkellimx qabel id-diskussjoni diskussjoni politiku, anke jekk jitkellem fl-aħħar, naħseb ikun interessanti li natuhom l-opportunità li jitkellmu b'mod partikolari eh, fuq il-proposta tar-rapporter illi qed eh, tipproponi li jkun hemm posponiment tal-kwittanza tal-Kunsill. Intervenzjoni ħana raw naqbux mal-kunsil biex naraw jekk hemm xi bżonn li jitkellmu huma. Issa s-sur Xurjan. Grazzi ħafna, Sur President. Kwittanza ovvjament hija ħaqat legali. Fissem il-Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali rrid ngħid m'hemm ebda raġuni għalfejn aħna hawnhekk għandna nżommu milli tingħata l-kwittanza. Ma nafu li tkun hemm evalwazzjoni politika tas-sitwazzjoni qed nippruvaw niċċaraw jekk aħna lħaqniex il-miri li aħna stabbilixxejna għalina nfusna fl-2008 u l-flus li nfaqna f'dan il-qasam ħadna valura li jom qed nevalwaw il-politika ta' koezjoni tagħna rridu ngħidu illi hemm ħafna affarijiet li mhux qed nifhmhom fuq din il-politika nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi mhux kull żball bil-fors ifisser li xi ħadd qed iqarraq xi drabi ikun hemm punti ta' kritika illi forsi natu għam ħafna attenzjoni jew naġbu aktar mill suppost Ovvjament, hemm kritika mill-qorti tal-awdituru minn oħrajn, imma din il-kritika idun edwa f'kontest, idun niftakru illi m'għandniex indikaturi uniformi, m'għandniex metodoloġija tajba, naħseb għandna bżonn metodoloġija uniformi sabiex inkejlu il-prestazzjoni, il-kapacità tas-sorbiment. dawn huma affarijiet importanti dawn il-fatturi huma fatturi li għandna bżonnhom jekk aħna rridu mmexxu sew il-politika tagħna ta' koeżjoni għal ġejjin għal-2008 naraw li fil nefqa 32% taħħa biz ħarġet miċ-ċiklu ta' pija tal-finanzjament intafaq fl-2006 qabel din is-sena. Allura huwa diffiċli biex nevalwaw sal-liema punti ċiklu ġdid irnexxa mod partikolari għas-sena 2008 F'xi stati membri laqas biss il-ħakna tnejn il-livell ta' 32% kien hemm ukoll ċertu dewmien nasa kulħadd irid jerfa' responsabilità dan id-dewmien il-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill għandna eh, proposti mill-2008 law ħarġu biżibilju proposti biex nippruvaw nissimplifikaw l-affarijiet. Provajna nisimplifikaw l-affarijiet minna naħa tagħna, però xi għall-istati membri. Ħafna mill-affarijiet qegħdin f'idejhom u jridu jagħmlu progress fuq dawn l-aspetti. Grazzi ħafna is-Sur Lopez Aguilar. Kollegi Lopez Aguilar ist nicht anwesend, dann Frau Kollegin. Milli jider mhux qiegħed hawnhekk allura sinjura Bawer għal minuti. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq infakkar il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha qbil fuq it-ħadim taħħa għem l-artiklu 8 f'dan l-artiklu jitkellem fuq opportunitajiet indaqsan nisaw l-irġiel. Dan huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea meta jkun hemm azzjonijiet Ewropej dun żommu qudiem għajnina dan il-prinċipju ta' gwaljanza l anke meta aħna qegħdin ħarsu l-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fuq il-proċedura tal-kwittanza hemmhekk ukoll iridu nuru li l-ugwaljanza fil-fatt qed isseħħ u hemm xi prerekwiżiti biex dan isir irridu niżguraw illi aħna jkollna data eh, ta' statistika fidejna li turi kif qed jintefqu l flus din tkun fidejna u xorta ħażin qed naraw il fatt li minkejja l-isforzi kollha li għamilna sissa xorta ħażina d-dejta mhix fidejna, dejta li tippermettilna sabiex inkunu nistgħu niflu bir-reqqa il-mod ta' kif il-budget intefa' qed nirreferi għal ta' osma bħal pereżempju osma fejn hemm problemi f'dak li xaqsam ma' diskriminazzjoni fejn aħna minna sieħa biex ikun hemm azzjoni kontra diskriminazzjoni. Il-Fond Ewropew, eh, il-Fond Soċjali Ewropew eżempju ta' din il-ħaġa. Kumment li nixtieq nagħmel jekk tippermetuli u fuq l-istitut fuq l-opportunitajt indaqs u kemm ehm, waqalura twaqif tiegħu kellu suppost jibda jaħdem fil 2008 ma b'xorta ħażina qed nista' li jibda jaħdem uffiċjalment f'Ġunju ta' din is-sena. Ġifieri kien hemm dewmi mhux ħażin. Kien hemm aktar problemi indikati li jinkludu wkoll problemi budġetarji ma ta' programmi multianwali li għaddejjin bħalissa reviżjoni ta' nofs eh, il mandati er-, hija pjanata l-2010 kif nafu nixtieq allura l intlop il-Kummissjoni biex taħdem fuq sistema ta' monitoraġġ u ta' supervizjoni li tippermettilna nħarsu lejn l-elementi individwali tal-budget u naraw li l-prinċipju ta' gwaljanza jiġi mħares għal dawn il-punti kollha biex naraw li l-allokazzjoni tal-budget jiġu użati kif suppost, ħalli ma jkunx hemm zbilanċi li mhumiex ġusti fis-sistema tagħna. Grazzi ħafna. Is-Sur Mitchell, żewġ minuti, grazie ħafna Sur President mill-lat ta' żvilupp l-importanza tal-kwittanza tal-budget illi niżguraw da kollha li ta' xi madwar l-Ewropa li flushom qed jintefqu b'mod effettiv fid-dinja li qed tiżviluppa kif dak li sama l-effettività tal-għajnuna u biex nilħu wkoll il-mira ta' 0.7% fil-kontributi tagħna rridu naraw li l-għajnuna tintuża b'mod effettiv. Ġifieri mhux naraw li kuna hemm iktar għajnuna imma għajnuna aħjar Irridu naraw kif dal flejes jintużaw biex noħorġu b'soluzzjonijiet lokali biex ngħinu li jkun hemm minn nies tal-lokal ta' dawn l-iżviluppi, mod partikolari l-promozzjoni li individwi, familji u komunitajiet ikunu stidin tal-art ħafna nisa eh, imutu kull sena waqt it-twelit il-tibi, l-AIDS, il-malarja. il tibi l aids il malarja tassat ħafna ħajjiet madwar id-dinja. Hemm ħafna nies litterati madwar id-dinja għalhekk aħna għandna l-mira li nofqu 20% eh, tan-nefqa bażika fl-edukazzjoni u fuq is-saħħa. U jiena nixtieq inkun naf jekk dawn il-miri l-ħanihomx. Kull meta nżur id-dinja li qiegħda tiżviluppa jiena dejjem nitlaqat mill-fatt illi ikun hemm nies illi huma intelligenti, daqs nies kwalunkwe pajis ieħor. Rridu investu fl-edukazzjoni biex naraw li huma jkunu intraprendenti, għalhekk huwa importanti li niżguraw li bis-sistema ta' awdjotjar li nilħu fuq il-miri li nqablu bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill ukoll. Irrid nixtieq ngħid lill-Kamra fi ftit sekondi li baqali illi fil-fema tiegħi wieħed mill-modi ta' kif eh, noħorġu n-nies mill-faqar li għandhom u billi ninvestu biex nis ikunu sidin tal-art. Nista' nagħti eżempju f'pajjiżi fit-18 u 17 seklu. Jekk intom taraw l-Irlanda kif inhi maqsuma dan kien minħabba li kien hemm nies individwali li nataw bula żar ta' li huwa e e. importanti illi nemnu fin-nies illi għandhom il-ħila li jibnu l-attività tagħhom u nofrulhom l-għajnuna biex jagħmlu dan. Grazzi dawn huma l kallima kollha fissem il-kumitati. Issa ħanaddu għal kallima fissam il-gruppi. L-ewwel net is-sur itala 3 minuti. Grazzi ħafna. U l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill tal-li naqat magħna hawnhekk. Ovvjament huma eh, għandhom ir-responsabilità ta' xużu jsir mill-flejes, allura importanti li aħna nikkoperaw fl-imkien, ġifiri kuntent li qed narahom hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja lis sur Stas mod partikolari għal kooperazzjoni tajba li wara. L-idea bażika kienet illi il-Parlament irrid ikun miftuħ biżejjed u trasparenti biżejjed hekk nkunu nistgħu nxejnu l-iskandli li nqodu attenti bl-użu żbaljat tal-fondi. U importanti li nilqgħu kontra dal-affarijiet li jiġru. Dak miex il-flus tal-Parlament, dak huma l-flus tal-ċittadini ta' min ħalla 16 rridu nkunu aktar miftuħa bil-mod ta' kif nindirizzaw dawn l-aspetti u nieħdu r-responsabilità ħarja tagħna. Hemm prinċipju tajba fir-rapport grupp tiegħi jħoss li hemm bżonn li jkollna rapport li jkun iqsar hemm xi affarijiet nistgħu għom barra u għandna nifukaw fuq l-affarijiet essenzjali u prattiċi jekk aħna ħanamlu biċċa xogħol tajba hawnhekk. Nifukaw fuq ix-xogħol reali tagħna li huwa x-xogħol leġislattiv bħal pereżempju il-politika tal-artu tal-bini pereżempju hemmhekk hemm ħafna lok ta' titjib u rridu naraw fil-rapport fejn huma l-problemi. Imbagħad ikun hemm diskussjoni fuqhom. Jider li din id-diskussjoni qed tasal naqra snin tard u f'dawn l-oqsma hemm bżonn li jkollna tweġibiet. Fl-aħħar net il-Parlament irnexxielu li jikseb statut għal membri tiegħu għall assistenti tiegħu dan huwa pass ma dan kollu fitriq li għannem ħafna affarijiet oħra li jridu jitbidlu. Pal per eżempju, il-problemi biex wieħed jiġi Strasburgu jinsu suppost għandi interlura lejn Brussell minn Strasburgu. Bil-fors ma daw siru skont l-istatut. Ħarsu bizzejt lejn l-ispejjeż kif ser ikun hemm ir-rimbors. Imbagħad meta nasal eh, f'pajjiżi eh, fil-belt tiegħi ta' Turku fil-Finlandja ħadd toħod li jimsħaħ biex nasal hemmhekk. Huwa diffiċli li wieħed eh, jaqdir idmiru hawnhekk. Jiena nixtieq li pereżempju immur lura Brussel flok ma mulura f'pajjiżi għax sa għandu memmek nista' għamil naqra xogħol ukoll. Grazzi. Fil danka kollegi Itali jitfa kollegi. Grazzi tassew. Issa Sur Herzog għal 3 minuti. Grazzi tas President, membri onorevoli tal-Parlament, nixtieq nibda bit-kentejn ta' grazzi Sur Stars, il-Orti tal-Awditurja Ewropea, intom għamiltu xogħol eċċellenti u jipermettina biex għanna nħarsu bir-reqqa lejn is-sena tal-2008 u kif intefa intefqu l-flus. Nixtieq ukoll nirringrazzja l kollegi tiegħi tal-Parlament għax huma resqu mozzjoni tal-Parlament mozzjonijiet biex jitejbu dan ir-rapport. Rigward il-fatti aħna nistgħu ngħidu li wara kollox naqblu mod ġenerali hemm differenzi tal-opinjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma kif aħna nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni Aħna ser nkunu din nivutaw il-ħruġ tal-budget u aħna t-nelettu, aħna membri tal-parlament u għalek għanna nerfaw responsabilità legali għal sena tal-2008 u l-mod kif il-budget ġi użat. Aħna t-namlu dan fissem il iċ-ċittadini Ewropej il-Parlament irċiva monta flus, issa dan il-flus. Inti u sew skont ir-regoli, skont l-anijiet tal-politika li aħna fassanna dimna. Dan l-istadju aħna għandna kriżi finanzjarja li qiegħda taffettwa l ċittadini kollha tagħna, għalek għalhekk ridu nqogħdu attenti f'termini ta' mod kif aħna nonfqu il-flus ta' min ħala 16 għandna aspettattivi u l-aspettattivi tagħna għandhom ikun aktar oljin meta nqisu aħna jew inkemm meta nqablu ruħna ma' oħrajn għaliex dinja termini ta' kredibilità. Naseb ukoll importanti nfakru li il-kontroll li aħna namlu mhux biżejjed fih innifsu. Irridu niggarantixxu li l-flus intefaq b'mod intelligenti u f'konformità mar-regoli, irridu niggarantixxu dan bir-reqqa. Dan biss jkun possibbli jekk aħna jkollna sistema ta' ta' auditorija interna u aħna pala soċjalisti nemnu li dina l-aktar element importanti ġifri għalek aħna nxenixet l-attenzjoni fuq dan l-aspet partikolari. Rigward il-kontrolli u l-verifika interna, rigward l-istituzzjoni differenti, dawn rridu nsaħħuhom prevenzjoni aħjar milli immorru għal-kura. Allura jrid ikollna kontroll għaqli u korrett Speċjalment meta niġu għal rigward tal indipendenza ta' amministrazzjoni, rridu nkunu aktar fattibli, nuru l-fatti x'inhuma, rridu nkunu nżommu mal-livelli ta' kontabilità, però regoli fihom fushom ma jikkarantixxux kontrolli interni neċessari u għal sena tal-2009 aħna nafu li jri saru titjibit, titjib, u meta t-nitkelmu dwar il-kontroll intern u sistemi ta' kontroll intern, Min kija xini l-formulazzjoni din għatmu tkun perfetta meta l-idejn tal-bnidem imdaħlin fija? Aħna nishtiqu nappoġġaw l dawk il-proposti kolla li jippermettulna biex infaslu għanijiet li jistaw jintlaħqu Però nixtiequ ninjuraw affarijiet li jistgħu jagħmlu affarijiet iktar komplessi inqas inqas ċari rigward l-opinjoni tagħna, għalhekk aħna għandna proposti li ħarġu jew għandhom xi jasmu ma' gruppi politiċi u mardux innaqsu l-indipendenza. Anzi, irridu nsaħħuha il-Parlament għandu jkun indipendenti, għandna responsabilità finanzjarja u dawn iż-żewġ elementi marbutin flimkien. Il-grupp tas Soċjalisti u Demokratiċi f'din il-Kamra zamew daw il-prinċipi f'moħħhom ta' zaqamlu dan il-grupp, issa rigward il-grupp politiċi jekk huma jridu jtejbu x-xogħol tagħhom, jekk iġobkom għamlu hekk anzi min jedkom. Dawn il-kummenti għalhekk nixtieqkom taċċettaw dan ir-rapport u anki tagħtu discharge lill parlament Ewropew. Grazzi tassew, issa l-kellima l missu li miswa Sur Gerbrandi għal erba' minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jina jkolli najt li na supporter eh, tal-band Genesis u din il-dan il-band mużikali kienu jisnu kellom kellhom zdif kellhom kanzunetta li jisimha Dance on the Volcano. U aħna bħalissa qed nismgħu ħafna fuq il-vulkani u l-irmiet mux għed najdilkom biex iwinħedġiġkom biex morru l-Izlanda u toqgħodu tisnu madwar il-vulkan, pero meta niftakru daqsxejn dibattitu li kanna dal-ħodu fuq anki discharge budget tal-2008 hawnhekk kellna l-ordi tal-awdituri fejn għal darbohra ma setax tirfirma l-kontabilità u nista' nara b'mod ċar bejn dan u l-fatt li qed jisfen fuq il-vulkan. Il-vulkan mhux dejjem mimli bil-lava u bl-ermit imma nieqes mill-fiduċja għaliex hemm ħafna pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea bejn l-euro, bejn stati membri differenti. U għalhekk dan il-vulkan daqt ħajżbroffa. Issa ħna ma nixtiequx li dan il-vulkan tagħna jisbroffa għaliex kien hemm nuqqas ta' fiduċja fost iċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa għalhekk nistgħu nagħmlu biex dawn iċ-ċittadini ma jiżbruffawx. Irridu aktar trasparenza fl-istituzzjonijiet kollha, il-Kunsill, l-Istati membri u fil-fatt il-Kunsill qiegħed magħna wara kollox u din ħaġa tajba. Il-Kunsill huwa konxju li ħafna minn nuqqas ta' regolazzjonijiet jiseħħu u għalhekk nitlob l-istati membri biex jagħmlu il-sena l-wali tanfiq tagħhom aktar trasparenti, ġifri juruhom dawn. Ma nafx għalfejn il-Kunsil kompli jirrifjuta li jagħmel dan, jew l-Istati Membri kompli jirrifjutaw li jagħmlu dan, ma nafx x'qed jaħbu għaliex dawn qed jużaw madan kollu l-flus tagħhom bl-istess mod kif qed jużaw il-flus tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk għandna rapport pjuttost kritiku fuq il-disċar tal-2008, u għalhekk forsi wasal iż-żmien biex issa niftħu twiqi u nħallu ziffa d-dejja, ziffa ġdida biex bekk nuru li ċittadini Ewropej li iva aħna ta' bilħaq nistgħu nużaw il-flus tagħhom mod responsabbli wara kollox dan u lan ir-relazzjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament fl-aħħar mill-aħħar 40 sena ilu fil-fatt kien hemm ftehim li kien neċessarju biex żewġ istituzzjonijiet ikunu jistgħu jaħdmu fil-paċi ma qdux jindahlu fl-affarijiet ta' xulxin, però dan ġara 40 sena ilu għalhekk iridu ngħidu sinċerità li dan m'għadux jaħdem. Dan għaliex aħna issa qegħdin nibdew niġġieldu ma' xulxin, pero jien naħseb dak li huwa l-aktar importanti u li l-Parlament u l-Kunsill issa saru aktar maturi, istituzzjoni aktar maturi u għalhekk waslu fil-maturità tagħhom u jridu jikkontrollaw il-xulxin mod adult u b'mod għaqli. Għalhekk nixtieq nara li l-Kunsill jekk il-Kunsill jistax jirreaġixxi għal dan anki proċedi fil-ġejjini u jagħmel supervizjoni tal-kontabilità mingħajr ma jkun hemm ftejn partikolari, ġifri jkun hemm trasparenza, ftejn reċiproku b'dan il-mod il-Parlament u l-Kunsil ikunu jistgħu jisnu zifna flimkien bl-armonija kollha. U bla biza li ma jkunx hemm xi terremot u nitilfu l-art li hemm taħtna, grazz. Vielen Dank, Herr Kollege Gerbrandi. Grazie tas Sur Gerbrandi, sa Sur Starts għal żewġ minuti u nofs. Grazie tas Sur President, Eżis Kommissarju, Kunsil, Aziz membri, net nitkellem fissam il-grupp u mux rigward il u dan il-budget discharge dwar il-budget. L-ewwel net qed nitkellem dwar il-discharge tal-Kummissjoni, din hija mistoqsija għall-Kummissarju anke għall-Kunsill. Min mintu rajna li 80% tal-flus jintefqu fl-istati membri, aħna pala Parlament Ewropew għal numru ammont ta' snin konna din saqsu jekk dan kien kienx hemm dekjerazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali. Din iddaħlet f'numru ta' paragrafi fir-rapporti issa wara kollox għandna trattat ġdid għanna paragrafu ġid fit-trattat 317 u din tagħmilha ta' possibli għal kummissjoni biex toħloq proposta li tobbliga li l-istati membri biex joħorġu dikjerazzjonijiet nazzjonali u għalhekk nixtieq li intom tilqaw din il-kwistjoni u anki tajduli jekk intomx lesti li tagħmlu dan. Numru ta' stati membri qed jagħmlu hekk, pero jamlu jagħmluha b'modi differenti, jien naħseb li din hija xi ħaġa li għanda tkun unifikata u ssir obbligatorju. Il-Kunsill forsi jgħid li hemm diffikultajiet biex nagħmlu dan għax hemm start membri l-ma federali bħal pereżempju l-Belġju, il-Belġju u l il-Wallonja u Flanders, un bat hemm il-Ministru Federali mill belġu jista' jiġi hawnhekk u jeħroġ dikjerazzjoni nazzjonali. Però f'dak il-każ m'għandniex problema għaliex u jrid jitkellem mal-Ministri Reġjonali tiegħu mir-reġjuni u jibatu ġelhom jibatu id-dikjerazzjoni traġjonali tagħhom b'dak il-mod u ikun jista' jiġi fil-Parlament u jagħmel dikjerazzjoni u jgħid l-Wallonja u Brussel qed jagħmlu l-affarijiet tajb, però Flanders forsi mhux daqshekk jew inkella bil-kontra. Issa t-tieni punt li xi nitkellem fuq u li mir-reżoluzzjoni tas Sur Lebraski <laughs> u jitkellem fuq il-rapport speċjali mill-qorti tal-awdituri dwar għajnuna tal-preda zjoni minnaħat tat-Turkija u jinaħseb il-lingwaċ hemmhekk ma tantx huwa siwi. F'ċertu paragrafi huwa fil-fatt jagħmel referenza għal negozjat ta' qabel isħubija. Ma nafx hekk hemm xilwok għal dak. Jien naħseb hemmhekk fil-fatt għamilt eh, numru ta' emendi biex ċertu paragrafi jitneħħew nixtieq li tingħata attenzjoni hawnhekk. Naħseb nittamel qed eh, tismani eh, rappresentant tal konsil u jekk jogħġbok, wieġibni l-mistoqsija tal-Kokobu u anki tar-rapporter. U jekk jogħġbok, ġibinna tweġiba qabel eh, ġunju dwar il-paragrafi 25-26 Tista' tgħidilna wkoll jekk tiċħatatina, tweġiba adegwata għaliex għalina importanti ħafna li xi relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kunsill għom jimxu sewu jitfit. Grazzi tas-sew Sur Stas. Issa is-Sinjura is-Sur Ashworth għal żewġ minuti. Qed nitkellem fi semmi partit Konservattiv Ingliż li għal dar boħra ser jivvota kontra id-discharge tal-budget. Din hija pożizzjoni li aħna mod konsistenti żammejna u ser inkomplu namlu hekk sakemm aħna naraw aktar urġenza applikata għal kisba ta' arrija pożittiva ta' garanzija minnaħa ta' l-orti tal-awdituri. Jiena madana kollu nixtieq li naraf il-progress li sar biex intejbu il-livelli ta' amministrazzjoni speċjalment minn din l-aħħar kummissjoni. l qorti tal-awdituri b'mod partikolari rat progress li sar fil-qasam tal-agrikoltura, riċerka, enerġija, trasport u anke edukazzjoni. U għalhekk nixtieq nirrakomanda l-Kummissjoni u nirrifraħilha tax-xogħol siw li għamlet. Madana kollu. Ħafna iktar xogħol għad isir il-qorti tal-awdituri għal darboħra kommentaw u kritikaw dwar id-dujufijiet tal-kontroll fuq numri ta' irregolaritajiet u anki il-flus li għanda suppostinata l-Unjoni Ewropea. Jider ukoll ċar li fil-waqt li responsabilta fl-aħħar mill-aħħar tintefa fiħdan il-Kummissjoni Ewropea u ma l-Istati membri u il-Kunsill, mod partikolari il-Kunsill li għandu jkun aktar attent bl-applikazzjoni tal-finanzjament Ewropew u juri aktar urġenza fl-isforzi tagħhom biex jiksbu eh, stqarrija pożittiva ta' garanzija. Aħna qegħdin naħdmu sur President taħt it-Trattat tal Lisbona u bħala membri tal-Parlament Ewropew, aħna irridu najdu xetnu jiġri li minna ħalla taxxa u rridu najdu li ċittadini li l-budget huwa ta' valur u rridu nassikuraw ukoll iċ-ċittadini li hemm integrità fil-proċedura ta' kontabilità fl-Unjoni Ewropea. Sakemm il-qorti tal-awditura jħossu li jistgħu jagħtu dan l-istqarrija ta' garanzija pożittiva, aħna u l-partit tiegħek nkomplu nivvutaw kontra id-discharge tal-budget. Nirringrazzjakom. Vielen Dank, Herr Kollege Ashworth. Grazie tas Sur Ashworth. Il-kellem li jmiss għal ħames minuti huwa Sun Sur Sondegard. Grazzi tassew sur President. Mela, id-diskussjoni li aħna bħalissa qed ikollna hawnhekk fil-Parlament huwa hija bażata fuq l-influenza tal-Parlament Ewropew u jekk aħna tassew nistgħux inkomplu Nilqaw il-fatt ukoll li l-budget tal-2008 il-flus intfqux sew Issa din kważi fi xar ta' meju għanna responsabilità li nuru li ċittadini li aħna responsabli biex niddeċidu fuq dan. Il-parti tija juwa pjuttost kritiku rigward kif l-Unjoni Ewropea amministrat il-flus ta' min ħalla 16 fil-2008. Ovvjament ħafna affarijiet jistgħu jitjiebu u jekk aħna ħarsu lura li 2007 kien hemm titjib fuq l-2007, pero xorta wahda tem oqsma fejn ix-xogħol ma kienx aċċettabbli. Mela jenħarsi li discharge tal-Kommissjoni. Meta niġu għal fondi strutturali, il-qorti tal-awdituri kienet tal-fema li 11% biss tar-riżorsi kienu allokati f'konformità mar regoli Kien hemm oqsma li ġew applikati però kien hemm ukoll il-frodi. Jiġifieri li biljuni ta' euro fil-dan il-qasam biss laqas biss ġew allokati kif oriġinarjament kien ippjanat. Bla dubju aħna nisimgħu l-iskużi kollha li l-Kummissjoni tista' tressa u ngħidu li eh, l-istati membri huma responsabbli biex jagħmlu l-kontrolli tagħhom u l-Kummissjoni mhix responsabbli għaliex diġà eh, pubblikat ir-regoli tagħha b'mod trasparenti. Però aħna rridu nintraċċaw l-iżbalji li saru lejn l-oriġini, rridu verament inkunu nafu jekk dan hux partit politiku jew inkella sports club jew inkella istituzzjonijiet serji Ewropej ammont sinifikattiv tal-fondi ma kienux allokati f'konformità ma' regoli. Issa jekk dan kien il-każ għal klab privat jew inkella partit politiku, dan ma kunx ma jkunx aċċettabbli. Il-fondi strutturali edin hemm sabiex iġibu bidla ta' sew u id-discharge u l-proċess ta' discharge edha hemm biex tivverifika li dan kollox sar skont il-konformità ma' regoli. Issa, f'April, il-Parlament diġa irrifjuta id-discharge għal-2007 minħabba dawn l-iżbalji u n-nuqqasijiet li saru. U jider ukoll il-Kunsil ma laqax l-impen li jirweġa b'mod adegwat għal mistoqsijiet li aħna kellna dak iż-żmien. Għalhekk issa wasal iż-żmien li nuru rida tajba u nassikuraw li d-discharges isiru konformita mal-proċedura li kunem. Lek aħna nistaw naraw li minn dan ir-rapport li l man ma nbidlux, nista' eżempju ċar dwar dan. Il-Konsil qed jitrasferixxi fondi miljuni ta' euro minn kont għal kont u dawn jorbtu ma spejjeż ta' vjaġġar. U dan bl-ebda raġuni evidenti. Fondi enormi għall spejjeż tal-vjaġġar. Min qed juża dawn il-finanzi, dawn il-fondi qegħdin jiġu użati b'mod informali, forsi l-Kunsill kun jista' jtina tweġiba. Però sissa il-Kunsill irrifjuta li jagħtina tweġiba miftuħa u trasparenti u din hija ħaġa inaċċettabbli. Għalhekk aħna tal-fema li id-discharge għandha tkun irrifjutata għal konsil Irridu nistennew sakemm il-Kunsill ikun f'pożizzjoni li jwieġeb il-mistoqsijiet tagħna b'mod miftuħ u b'mod trasparenti. Il-kritika tagħna tal-Kummissjoni u l-Kunsill huma pjuttost ċari u ħafna kollegi mill-gruppi politiċi jaqblu magħna. Jidher ċar ukoll li jekk aħna ser nikkritikaw dawn l-istituzzjonijiet iridu nikkritikaw ukoll l-istituzzjoni tagħna eh, il-fondi kif huma amministrati dan il-Parlament. U din hija xi ħaġa li aħna jiddispjaċina naraw li ir-rapport fuq il-Parlament huwa kemm xejn inqas kritiku. Hemm ħafna paragrafi li tneħew minn dan ir-rapport u għandhom jerġgħu jibġibu lura. U għalhekk nittama li f'Mejju dawn elementi ta' kritika jingħataw aktar saħħa u aħna nkunu kritiċi tal-istituzzjoni tagħna daqskemm aħna kritiċi tal-istituzzjoni l-oħra. Il-kollegi tiegħi mill-Kumitat Baġitarju ħadu l-impenn biex jiksbu aktar trasparenza fil-amministrazzjoni tal-fondi. Grazzi, Sur Sondergaard, issa Sinjura Anderson u għanna minni ta' nofs. Grazzi sew, mela, id-discharge waħda mill-aktar atti importanti li aħna responsabli għalija aħna mod effettiv intlabna biex naraw kif il il-flus ta' ta' min ħala 16 jintefqu u aħna bażajna d-deċiżjoni tagħna fuq rapport tal-Qorti tal-Awditurja Ewropea. Il-rapport tal-Awditurja l 2008 jivverifika x'ġara minn 10% l-bqija l-bqija tal-flus ġew allokati mod differenti. Is-sitwazzjoni kienet l-istess għal dawn l-aħħar 15-il sena u dan il-Parlament dejjem ta' id-discharge għabbażi ta' li jisir titjib fuq il-mod kif jintefqu il-flus Ewropej pero jiddispjaċini kolli ngħid li dak li jixtiequ jkunu jafu minni ħala 16 jridu jaraw jekk il-flus marrux fidejn in-nies it-tajba għal skop adattat u l-ammont adegwat. Matul is-snin l-unika progress li nkiseb minnaħa tal-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsil kien it-trasferiment ta' responsabilità l-Istati membri. Fil-wat li huwa minnu li l-programmi huma implementati fl-Istati membri, l-istituzzjonijiet li li edin jiġu fdati bijom il-flus ta' minni ħala 16 u għalek u jadin l-istituzzjoni li toħroċ il-flus u jadin l-istituzzjoni li għalek għanda tkun qed taqdi l-kontrolli neċessari qabel tagħmel dan. il-Kummissjoni u l-Parlament palissa din jiddiskutu kol dwar eh, riskju adegwat ta' zbalji. Għalfejn għandna naċċettaw li jkun hemm zbalji minħabba il-regolitajiet meta l-komplessità tal-Unjoni Ewropea i li i ta' daqs ta' bank medju. Id-discharge ġiet posposta minn Mejju għal Novembru għaliex il-Parlament għal li ma kienx sodisfad l-amministrazzjoni tal-flus, għalkemm il-qorti ma kritikax l-amministrazzjoni tal-finanzi tal-Parlament, madana kollu l-Parlament għad deċiżjoni li tagħmel id-discharge tal konsil Palissa kollox qed jiġi immirat li l-Kunsill u posponiment qed jerġa' jiġi prospost. Aħna ser jridu r-responsabilità tagħna jew qed nieqogħdu nlabbu bil-ġlida tal-politika. Id-discharge hija logħba interistituzzjonali hekk kif intqal fil-passat. Minħala 16 jistgħu joqogħdu jittolleraw din il-logħba Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq flushom wara kollox, eżis kollegi na nitlob lilkom ilkoll biex teżerċitaw l-responsabilità tagħkom bir-reqa u baqal. U nitolbu li discharge lill konsil il-Parlament u l-Kummissjoni u l-Fond ta' Svilupp Ewropew anke l-Orti ta' Arditturi li ma jippubblikawx il-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji. Sakemm daw l-istituzzjonijiet jagħtu prova ta' amministrazzjoni finanzjarja, ovvjament minn hemm ma nimxu. Vielen dank, Frau Kollegin Andreasen. Grazie ħafna, Signora Andreasen, point of order issa. Mr. Czernecki. Grazzi. Um, kwestjoni Lopez Garrido, nara l-isem Lopez Garrido fuq il-board. Għal-gazza se jitkellem fissam il-konsil imma u se jagħmel referenza għal dak li għatjien dwar il-budget tal konsil u noqqas tal-budget eżekuzzjonali Pero, u ma samanix nitkellem, għax wasal tard fil-fat. Suppost kellek titkellem fuq point of order, jgħid il-President. Chciałem powiedzieć bardzo krótko, panie przewodniczący. Fil-qosor ħafna, sur president. Jina xtaqt najt illi il-ministru għandu jisma dak li għat, jienu jina xtaqt nirrepeti dak li għat. Sie haben ja mir recht schon gesagt, dass der Herr Kollege, der Herr López Garrido auf der, auf der Ivan, de raġun, il-sur Garrido jgħat fuq lista ta' ħat isimaw jitkellem għandu dritt jitkellem. Kif għandek inti sur Hauser. Grazzi ħafna. Naħseb fuq punt wieħed il-Kumitat tal-Baġit jaqbel b'mod unanimu li rridu nsibu soluzzjonijiet għas-sistema tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea u din ir-raġuni għanna 11 riżoluzzjoni li xtaqt proponi illi jgħinuna nfadlu 500 miljon euro mingħajr ma naqsu l-kwalità tas servizzi tal-aġenziji. Irdax il-soluzzjoni ma dawn. l wennet Irid ikonna bażi leġislattiva adekwata li ma tipprovdix ma jipprovdix ta' tatta l-Lisbona. U għanna nifqu nwaqfu ktar aġenziji minna valutazzjoni li għdawn iġibux valur mizjut jew le. Id-leluq ta' seba' aġenziji u eh, e, twaqif ta' oħrajn kol aġenzija għanda tkun taħt il-responsabilità diretta ta' kommissarju wieħed l-Unjoni Ewropea fil-ġejjini, speċjalment dak għal kwistjonijiet amministrattivi. Inħames soluzzjoni tnaqqis tal-membri tal-bord rridu niżguraw illi ma jkunx hemm iktar minn 20 membru. Għandna bżonn kriterji standardizzati għal katalogar, ħaġa meħtieġa. Irridu niżguraw illi l-aġenziji jissegwu dan b'mod vinkolanti. Aktar minn hekk, man il-ħadim ma mdibx ikun tal-Unjoni Ewropea. Għandu jkun hemm smieħ tal-Parlament Ewropew u ġala darba il-Parlament Ewropew jagħti il-konsens tiegħu il-membri tal-aġenziji eh, jibdew jaħdmu għandu jkun hemm ukoll sim fil-xogħlijiet bejn il-Kummissjoni u l-Aġenzija u dan taħt l-auspiċu tal-qorti tal-auditur la xarb soluzzjoni kull aġenzija għandha jkollha database fejn jiddaħlu tiddaħħal informazzjoni finanzjarja sabiex nitrattaw statistika b'mod faċli. Eħdax il-soluzzjoni, prinċipu ta' sussidjarjetà għandu jiġi rispettat. Dan sissa ma sarx biżejjed eh, rispettat biżejjed mill-Konsil Onorevoli de Kessler u the Geyser għamżon tiħdu nota ta' dawn is-soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Sur Enhauser issa Sir Lopez Garrido fisem il-Presidenza Spanjola tal-Kunsil. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, President. Għasnjura mm, onorat li qiegħed hawnhekk għalkemm jiena ma ġejtx mistieden formalment. Ma mistiden mistieden formalment in parlament Ewropew li nipparteċipa f'dan id-dibattitu. Minkejja dan il-fatt meta sirt naf li hemm talba mill-Parlament Ewropew u talba minn ċertu onorevoli membri għal-prezentati għaj, jina ġejt immedjatament u bi pjaċir u kol sabiex nipparteċipa f'dan id-dibattitu. Jina nemmen illi l-eżekuzzjoni tal-budget tal-Kunsill dwar is-sena 2008 kienet tirrappreżenta eżekuzzjoni tajba u dan joħroġ ċar mill rapport annwali. Il-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri. Kellna xi kwistjonijiet is-Sur Sondegard kellem dwar it-trasparenza u noqas ta' trasparenza jew livell mhux adekwat ta' trasparenza. U xtaqt inkun ċar dwar dan is-suġġett. Il-Konsil jemmen illi kien trasparenti għal kollox meta ġi għall eżekuzzjoni tal-budget u għal daqstant. Implementa b'mod ġust il-kriterji u it-talbiet dwar regolamentazzjoni finanzjarja. Lilin minn dan, kif il koll tafu, il-Konsil jippubblika fuq is-sit elettroniku tiegħu rapport dwar l-maniġjar finanzjarju tas-sena preċedenti. U jina xtaqt nisbilkom l-attenzjoni għal fatt il-lum il-Konsil huwa l-unika istituzzjoni illi ippubblikat rapport rapport preliminari dwar il-sena eh, 2009 u dan jinsab disponibli anka għal pubbliku. Bistess mod, xiftit jimilu, propju fil-15 ta' marzu biex nkunu aktar preċiżi, il-President tal-Koreper u s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsil il-taqaw ma' delegazzjoni mill-Komitat tal-Kontroll tal-Budget kellhom laqa. U din il-laqa l-informazzjoni mitluba eh, ġiet prezentata u dan skont il-mistoqsijiet il tqajmu mill-Komitat tal-budget fih dan il-Parlament u dan dwar l-implementazzjoni tal-budget tal-Kunsill għas-sena 2008. Is-Sur Gerbrandi kienet jistaqsi dwar il-ħtieġa għal żviluppi ulterjuri sabiex nimxu lejn kontroll budgetarju reċiproku sabiex immorru li lin il-tejm li għanna. Il-Parlament dan il-ftejim jixtieq jirrivedih u l-Konsil lest ukoll jikkontempla din il-proposta u forsi nagħmlu wkoll dibattitu dwar il-ftejim il-ġdid. Jiet, naqblu li rridu nibbażaw l-affarijiet fuq reċiproċità bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Il-Konsil u għales li diskuti din is-sitwazzjoni u jekk ikun hemm bżonn jadotta ftehim ġdid illi wassal għal titjib fis situazzjoni preżenti. Dan li jixtieq eh, jgħid il-Kunsill dwar id-dibattitu illi eh, għandna dalodu. Jiena kont grat lejn minn stedinni b'mod orali u però ma rċevejċ stedina formali sabiex nattendi għal din is-sessjoni. Grazzi. Vielen Grazie ħafna, Sur Ministru. Nirringrazzjak. Illi rispondejt għaxew għatana li tkun għaw u xtaqt illi stednit formali ma domx eh, jenħarġu u fil-kas pal tijak inti t reprezenta l-konsil Jekk il konsilli kun hawn ovvjament jikkontribwixxi għas-suċċess tal-Presidenza. Issa, għal-kelima l-oħrajn nibdew bis bl-onorevoli Odi. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju, Kommissarju Xemeta, Sur Ministru. Grazzi tal-edinaw l-ewel xtaqt. Nir-ingrazzja l-kollega Liberatski ħat nitkellem fisem il-grupp tal-PPE fuq il-discharge tal-Kommissjoni grazzi wkoll il-Shadow Rapporters tal-gruppi politiċi u anka l-orti tal-awdituri, il-sur Kalata illi għamel eh, bitċa xogħol tajba ħafna sabiex jispjeganna dawn il-proċeduri komplessi dwar il-discharge tal-Kommissjoni Ewropea Sur xemeta xtaqt nir-ingrazzjak għal kontinuazzjoni ta' xol illi għamilt maħna, ħdimna b'mod pozittiv ħafna, u dwar l-accounts annuali l-orti tal-ordituri ħarġet dikjarazzjoni illi tajt illi din hija proċedura pozittiva u forsi il-konservattivi jivvotaw għalmenu favur dawn l-accounts annuali. U ta' dan xtaqt nirringrazzja l-Honorable eh, Membri wkoll xtaqt nirrepeti tħassib tiegħi dwar il-problema tal-50 biljun euro illi semmew diġa 40 biljun għal pensjonijiet u eh, il-bqija l-fatturi l-oħrajn uħut jgħidu illi id-dikrazzjoni tal-orti tal-awdituri hija negattiva. Madana kollu, jien jidirli illi skont artiklu 287 ta' trattat, id-dikjerazzjoni tal-qorti tal-awdituri hija fil-fatt pożittiva dwar l-opinjonijiet illi prezentaw kellhom ħames paragrafi fi istqarrija tagħhom, imma ma nafux eżattament x'jgħidu dal-paragrafi ma nafux ukoll jekk il- Ix-xogħlijiet li għandhom taħtom taħt it-trattat sarux kif suppost. Issa rridu naqdu dawn il-proċeduri l-kol flimkien. L-isqarija illi tresqet għalet li partit konċanti kollha għandhom jipparteċipaw fil-auditing Ninsabu f'April 2010 nitkellmu fuq l-2008 għal daqstant għanna nirrispettaw l-iskadenzi. Għanna li xie l-ordi tal-rizultajt xaħġa u koll dwar il-konsil, għalix mutanx tkellmu dwar il-discharge tal-konsil. il komissjoni u l-Konsil flimkien ma l-Parlamenti Nazzjonali kollha li huma responsabbli għal kontroll għandhom jirrevedu il-proċedura ta' discharge. Għaliex dawn huma proċeduri tekniċi ħafna u rridu nagħmlu l-affarijiet aktar sempliċi mill-jum għallum. Grazzi. Grazzi ħafna. Sorodi. Il-kellima li jmiss hija Sinjura Vajler għal żewġ minuti. Eżis kollegi. Sur President, rappresentant tal-Kommissjoni u rappresentant tal-Konsil, kol sena nitkellmu dwar titjib fl-eżekuzzjoni tal-budgets Ewropej. Kull istituzzjoni tidher illi qed tikkontrolla l-ispiża b'mod iktar effiċenti, iktar trasparenti għal ċittadini. Hemm sinjali hemm sinjali li qed jiċċaqal u l-affarijiet fil-Kunsill għaliex għandna rappreżentant hawn ma nagħlumhom dan mhux biżejjed Intom qed tajtu li għandkom trasparenza sħiħa fil-Kunsill, ma ma tantx naqblu aħna tasbu li rispondejtu l-mistoqsijiet tagħna kollha, ma dan ma miltuħx. U din id-diskrepanza turi li l-affarijiet jew li l-memx kooperazzjoni sħiħa bejn l-istituzzjonijiet. Tkellimt dwar il-ftajim tal-1970, dwar il-revizjoni ta' dan il-ftajim li nikkoreġuħ ta' jibwis eħe naqblu Imma għanna aspettattivi, aspettattivi li mumiġ ġodda, ġa tkellimna dwarhom diversi drabi, u issa tamlu ta' birroħkom jizon di ħaġa ġdida. Il-grupp tal-Soċjaldemokratiċi jappoġġa il-rapport Czarnecki jaqbel ma tħassib ta' gruppi oħra mus-senatu disċarġa l-Konsilla din is-sena Sorprendajt ruħi per proposta Senjor Andrea Sena li jina naħseb li l-Stati membri huma responsabli tal-eżekuzzjoni 20% fil-fatt. Imma dan ma jassolvix il-Konsil. Il-Konsil jaħdem mill-qrib ma l istati membri. Il-kritika tana hija ġustifikata. Irridu nevolvu fl-istrumenti li nużaw kull senna jkollna din il-blue card jew il-red card fejn ma natux discharge, rridu nużaw aktar. Għanna nħarsu lejn il-konsegwenzi ta' xieġri jekk il-konsil ma jkoprax xmana rridu nizviluppaw din l-idea. Irridu xaħġa ktar mir red card, forse irridu ktar tibdil istituzzjonali. Grazie ħafna, Signora Vajler. Senjuri, kontet niverifika regoli tal-proċedura. Ma tistawx kantaw fil-plenarja jekk ma titolbu xi konferenza ta' president, imma staqt nirringrazzja lil kollegi. Is-sur ċeċir Makis, jekk joġbu. Grazie ħafna tal-li fraħt li felu snini. Waħda mill-iktar obbligi importanti għad-ingraza mid-discharge l-Unjoni Ewropea hija s-sovranità. X'għamel il-Konsil bil-flus ta' minnaħalla xit-taxxa u essenzjali jekk il-proġett Ewropew għandu jiġi aċċettat mill-ċittadini x'taqt nirringrazzja rapporters kollha xogħolhom imma nista' nara fir-rapporti illi hemm ċertu dubi kollimkien fejn l-Unjoni Ewropea tuża flusa ir-regoli ġeneralment qed jiġu osservati. Madanakollu hemm problemi li għandhom x'jaqsmu mal efficienza rridu ħarsu l kwistjoni tal-efficienza tal-flejs tal-Unjoni Ewropea anka fid-dawl tal-Aġenda 2020. tal għal-politika ta' koeżjoni hawnhekk jidher li hawn 11 fil-mija marġni ta' żball, U dan huwa importanti ħafna rridu nizguraw illi dak li jitħallas b'mod mhux korrett eh, jeġen kiseb lura. Ġiet aċċettata emenda tal-għaldi aħna rridu nizguraw illi niksbu l-flus lura jekk dawn ikunu ntefqu ħażin. Meta niġu għal discharge tal-budget tal-Kommissjon naffrit mhux se jkunu faċli meta jqis li trattat tal-Lisbona daħal fis seħħ tard. Rridu nagħtu attenzjoni sabiex naraw għandu xikun hemm hemm xanzi trasparenza iktar jew inqas trasparenza. U nittama l kummissjoni ma tikkomplikax l-affarijiet. Rrid ukoll inħarsu lejn kwistjonijiet għandhom x'jaqsmu mal-NGOs u anka l gentlemens Agreements bej l-2008 u l-2009 l-Unjoni Ewropea ta' iktar minn 300 miljun euro lill ngos U fost dawn NGOs għanna organizzazzjonijiet pal eh, German World eh, German eh, Hunger Organization un batem pero organizzazzjonijiet li jixtiequ jkissru proġett Ewropew li jattakkaw il-Bank Centrali Ewropew. Għanna bżon reġistru ta' NGOs sabiex nisseparaw tajbin meħżina għaliex ħafna flus imorru għal dawn l-NGOs. Jina xtaqni l-ingrazzja li Sur Lopez Gerido grazzi li qiegħed hawnhekk, u naħseb illi dan huwa element storiku li wara 40 sena fej qed nitfgħu dubbi fuq il-Gentleman's Agreements dan huwa pass inqoddim wara kollox il-Parlament sar iktar importanti wara Lisbona u dan huwa pass meħtieġ irdu niżguraw il kun hemm trasparenza kemm hawn anke fil-Kunsill, grazzi. Grazzi ħafna il-Sur Fox sar żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President għal darba boħra dan il-Parlament qed tiġi prezentat backcounts li mhumiex tajbin biżejjed u qed jitolbuna sabiex nagħmlu discharge huma accounts li l-qorti l-awdituri ma tawx eh, opinjoni pozittiva dwarhom, accounts li għadhom juru nuqqasijiet għal dak nixtaqsam legalità u regolarità l-qorti tal-awdituri qalet għal darbohra li dawn l-accounts u ma mimlijin irregolaritajiet imma aħna jistennewna illi nittimbrawhom u ngħidu iva naċċettawhom. Nieħu gost li s Sinura Mazzija il-proponiet posponiment għal discharge tal-Police College Account aħna nilqaw dir rakkomandazzjoni għaliex xogħla għandha bżonn aktar ħin sabiex tikkonkludi l-investigazzjoni tagħna tagħha. Rajna li hemm allegazzjonijiet dwar frodi f'dan il-kulleġġ inkluż użu ta' mniħal 16 mill-istaff sabiex jixtru amara għall-użu personali. Nista' ngħid l parlament il konservattivi Ingliżi mhux se jaċċettaw dawn l-irregolaritajiet. Aħna mhux se nagħtu discharge sakemm il-qorti tal-awdituri ma tagħtix opinjoni pożittiva. Il-fiduċa fil-politiċi tinsab f'livell prekarju u uh, eh, mannix nuru li napprovaw il-ħela. Kol darba li kunem discharge ta' accounts li mumiex tajbin bizzet nkunu edin inkoraġi xoktar frodi. Kol darba nivvotaw għal discharge u kunet nibatu sinjal l-Konsil u l-Kommissjoni u l-Kostituenti tagħna illi din il-kwistjoni ma nittrattawx bis-serita li xirqila. Il-partit tiegħi ħajkun qed ħares b'attenzjoni li kif il-Laburisti Liberal Demokratiċi jiddeċidu li jivvotaw fuq il-kwistjoni u ma ma jistawx jajdu fil-Renju Unit li jridu jġibu bidla fil-politika u jinnatfu u jirriformaw il-politika mbagħad sena wara sena hawnhekk jivvutaw sabiex jaċċettaw dawn l-accounts. Kull minnu serju dwar riforma fis sistema u protezzjoni ta' minnaħalli 16 għandu jivvota kontra discharge. Grazzi. Vielen Dank, Herr Fox. Als Grazie ħafna l-kollega Fox, sejmis il-kollega Sur Belder. Grazzi ħafna, Sur President, fid-dawl tal- Perċentwal li ħafna tal-iżbalji li saru jiena pjuttost xettiku fuq il-fatt li aħna għandna tu kwittanza. Jiena naħseb li rridu nissimplifikaw ir-regoli ħafna iktar, speċjalment dwar dak li għandu xi qasam l-istruttura erba kumitati ta' pariri għamlu proposta u l-Kummissjoni għadha qasbis għamlet reazzjoni għal dan. Evalwazzjoni esterna tal-parlament tal hija importanti ħafna. Jekk din tkun tmur id fit ma livell u standards tajbin naħseb din tkun xi ħaġa tajba, però aħna għandna ħafna bżonn ta' appoġġ amministrattiv. Hemm bżonn li jkollna mandat iktar wies aħna rridu mhux biss innaqsu l-pis amministrattiv, iżda anke l-ispejjeż li huma involuti fir-rispett tar-regoli. Il-mandant m'għandux biss ikun marbut ma' leġiżlazzjoni antika, iżda anke leġiżlazzjoni ġdida aħna rridu nħarsu liha daqsxejn ta' kritika. Irridu wkoll naraw illi naġevolaw il-kumpanji sabiex huma jkun jistgħu komplu għaddejjin b'xogħolhom. Grazzi lis sur Belder Sanna Signora Holmeyer. Grazzi ħafna, Aziz eh, President, Aziz kollegi, l ewwel net jiena nixtieq nitkellem fuq il-problemi li għandhom x'jaqsmu mal-għajnuna l-iżvilupp. U ċar ħareċċar ċar mill-qorti tal-awdituri illi din hija problema. Jiena nixtieq nirringrazzja il daw kollha li kooperaw f'dan ix-xogħol, din hija problema li aħna s-soltu nħabtu wiċċna magħha dak li għandu x'jaqsam il-budget. Dan il-budget ħoloq ħafna suspett ta' korruzzjoni f'ċertu pajjiżi. U eh, dan parzialment jista' jgħid lil ċertu gruppi f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jippruvaw jagħmlu l-poplu. Naħseb hemm bżonn li aħna niffukaw fuq dawk loqsma partikolari li għandhom bżonn lajnuna tagħna hemm verament nuqqas ta' koordinazzjoni u nuqqas ta' għajnuna speċifika għal dawn il-pajjiżi li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna m'hemmx lanqas għanijiet magħrufa għal din l-għajnuna li għandha tingħata dawn il-punti kollha jridu jkunu identifikati ħalli dawn il-proġetti jistgħu jkunu verament effettivi speċjalment għal dawn il-pajjiżi fejn hemm ħafna nies fil-bżonn il-fond ta' żvilupp irid ikun integrat fil-budget in ġenerali. Anka meta qed nitkellmu fuq proġetti li huma maħsuba lajnuna fit-Turkija, jiena kont pjuttost sorpriża li smajt illi waqqafna lajnuna għall-iżvilupp għal ħafna pajjiżi, però għat-Turkija jider li aħna ma nistawx naċċettaw ċertu affarijiet. Jina naħseb li l-ewwel net għandna aħna nistabilixxu l-istrateġija it-timetable kif ukoll l-orjentazzjoni tal-proġett. mbagħad l-indikaturi li aħna rridu nużaw sabiex inkejlu il-progress u sabiex nikkontrollaw ukoll x'qed jiġri eżattament. Bekk nittamaw li erba' proġetti jistgħu jkollhom suċċess u bekk aħna nkunu nistgħu nimplementaw fis-sieħ dawn il-proġetti għalmenu parti mir-riżorsi għandna nżommuhom għalina lissa sa qabel sakemm aħna ma niżguraw li dawn il kundizzjonijiet ikunu implementati min-naħa tagħhom ħalli nippruvaw insolvu l-iktar problemi essenzjali. Pajjiżi bħal Bulgarija, Rumanija u pajjiżi oħrajn benefikaw minn dan it-tip ta' proġettura aħna ma nistgħux eh, nitrattaw il-pajjiżi b'mod inġust. Aħna għandna bżonn ta' politika ċara bi struttura ta' finanzjament kemm jista' jkun ċara strutturata u dan huwa il-budget line li aħna rridu nimxu fuqu, aħna ma nistawx inħallsu għal spejjeż intermedjarji li huma meħtieġa mingħajr trasparenza, kollox irid ikun u jimxi bi trasparenza assoluta. Punt ieħor, Sur President, huwa li din il-proċedura għandha tkun simplifikata kemm jista' jkun u nagħmluha inqas komplessa din Zgur tista' tevitanna ħafna problemi jekk ikonna struttura aktar semplifikata, sempliċi. Grazzi ħafna l-sura Holmeyer sanna s-sur Gajer. Grazzi ħafna sur President Aziz eh, Komissarju, President tal-Konsil, jena verament kontent illi jintom il-koll din għawek prezenti vera nħu gost li l-konsulat jara fl-importanza ta' dan id-dibattitu. Aħna nafu, sinjuri, eżis kollegi, illi jekk per eżempju jkun hemm persuna illi qiegħda tagħmel ħażin, jek per eżempju t-tifla edha jekk it-tabib pereżempju jgħid lill persuna inti għadek issawa t tfal tiegħek u dan il-persuna jgħid le, dan awtomatikament ifisser din il-persuna kienet xi darba tissawa it tfal Dan huwa rapport kritiku ħafna u jiena fil-fema tiegħi naħseb illi qed inkomplu għaddejjin bil-loġika ta' din il-mistoqsija diffiċli ħafna hemm bżonn illi nkunu preċiżi hawnhekk u jiena nixtieq illi nitkellem kontra xi kliem illi ntuża f'dan ir-rapport. Naturalment jien ma nixtieqx li l-istati membri nitfgħu iktar pressjoni fuqhom, però meta jiena qed ngħid li ma nistax naqbel ma' ċertu kliem infassal f'dan ir-rapport, ħanejdilkom għalfejn għana naħseb li ċertu proposti mhumiex ħajjnuna, ġifieri pereżempju li l-proposta l kumitat tal budget tista' tkun jisu budget ta' awdituri, tista' tkun anzi kumitat skużawni ta' awdituri. Din hija proposta li eh, ma tirrappreżentax il-verità kollha. Jekk pereżempju tħarsu lejn l-emenda 26, din l-emenda tisqeda tipproponi sistema ta' kontroll fost il-membri ta' din il-Kamra. Jina naħseb illi ma nistawx aħna ngħidu li din ħaġa ma teżistix minħabba li fil-grupp pereżempju tas soċjalisti din il-ħaġa ilha teżisti. Aħna bżonn nintejbu l-affarijiet li aħna għandna diġà u din il-verità parzjali li nistgħu nsibu f'dan ir-rapport jiena ma toġobnix. U jien ngħidu Għanna rridu u kol naraw xnija situazzjoni fir realtà Ringrazzjak. Grazzi ħafna l-Sur Gajer Sanna, l-Sur Schmidt ta' żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, anka jekk għatanna ħafna u ħafna problem xorta waħda tintejbu s-situazzjoni tal-kontroll tal-budgets Ewropej u nistgħu naraw riżultati diġà. Nafu li hemm ħafna iktar fajt li jistgħu jsiru, però m'għandniex naħlu laqqas sent wieħed. Issa dwar il-fond tal-iżvilupp aħna nafu li aħna l-ikbar kontributur ta' flejjes għall-għajnuna. Din ħaġa pożittiva li ngħinu lil dawk li huma l-iktar fqar madwar id-dinja, però hemm bżonn li dawn il-flejjes jintużaw bl-aħjar mod. Dawn il-flejjes m'għandhomx imorru fil-bwiet ta' mexxejja korrotti. Aħna Eh, ma nix namlu laqqas forzi illi mumiex orientati ma jħarsux li l ġejjini Aħna nafu li fil-parlament għanna responsabilità kbira ħafna u xie kumitati u kol resqu xie emendi illi kienu pjuttost pozittivi. Aħna hemm bżonn li nappellaw lil dawk il-pajjiżi li qed nappoġġaw bħalissa aħna sabiex huma jimplementaw drittijiet tal-bniedem, jirrispettaw dawn id-drittijiet bħal ħelsien tal-mezzi tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir natu każ u dan mhuwiex il-każ f'realtà llum il-ġurnata. Pereżempju aħna nappoġġjaw l-Eritrea u fl-Eritrea aħna ninsabu pjuttost kritiċi tal-gvern illi kien elett u s-sitwazzjoni emmek f'dan il-pajis mhijiex pożittiva u ma jagħmlu Huma jikkritikaw il-President tal-pajis jiena naħseb li anke aħna min-naħa tagħna rridu nkunu iktar ċari fl-azzjoni li nieħdu. Jekk pajjiż ma rispettax id-drittijiet bażiċi tal-bniedem aħna nistgħu nkunu f'pożizzjoni sabiex inwaqfu l-għajnuna li qed nagħtu l dawl il-pajjiżi. Jiena naħseb li l-Kunsill għandu jieħu konsiderazzjoni dan il-fatt. Aħna minħat tal-Parlament rridu nkunu iktar ċari Uridu rridu nkunu nitkellmu b'vuċi iktar olja f'dan il-kontest u naħseb li ċ-ċittadini qed jistennew dan kollu minnaħa tagħna. Grazzi ħafna lis sur Schmidt tista' Sur Van Dalen. Grazzi ħafna Sur President, ir-rapport għandu paragrafu importanti ħafna li jgħid li l-membri tal-Parlament Ewropew huma persuni pubbliċi. Dan huwa punt importanti ħafna. Kull persuna preżenti f'dan il-Parlament għandha personalità pubblika u għandha tkun responsabbli għal pubbliku in ġenerali f'kull mument. U b'mod speċjali aħna rridu nkunu kapaċi li nuru kif aħna użajna l-flejjes illi qegħdin jitħallsu minn ċittadini tagħna li jitħallsu tax-xejn. Fil-parlament f'dawn l-aħħar ftit snin nistgħu naraw li sar titjib konsiderevoli, però għatem allowance għal-membri illi u koll rridu naħdu għan konsiderazzjoni, kull sena jina rrit nikri il-servizzi ta' accountant ħalli jiddikjara kif jiena nfaqt il-flejjes illi nirċivi minn hawnhekk. allura jiena jiena nappoġġa l-emenda 33 fuq il-paragrafu 65. Grazzi ħafna l sur Van Dalen issa Sinjora Ricci Kefska għal żewġ minuti. Kjoġbok. L-Uffiċċju tal-Epso Ewropew huwa dipartiment li għandu responsabilta illi jisib ħaddiema ġodda l-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena kontenta ħafna illi tkellimna fuq li rapport jitkellem fuq dan is-suġġett. Aħna rridu naraw li nagħmlu minn kollox sabiex aħna noħolqu l-istess livell li jkun hemm trattament ġust tal-kandidati kollha li jixtiequ li jaħdmu mal istituzzjonijiet Ewropej. Sissa aħna għandna verament ftit uffiċjali li ġejjin mill-pajjiżi il-ġodda tal-Unjoni Ewropea u fil-fema tiegħi jekk aħna nieħdu konsiderazzjoni wkoll l-ola il-managers tal-ola livell hemm ħafna uffiċjali mill-Istati Membri l-antiki iżda mhux mill-ġodda aħna nafu li għandu jkun hemm kompetizzjoni, però anka dawk li nnexxilhom li għaddu mill-kompetizzjoni tal-EPSO jaqbdu u jaħdmu f'xogħlijiet oħra minħabba li huma jridu jistennew ħafna sabiex il-proċess tal-eżamijiet u kompetizzjoni jintemmu jkollhom ir-riżultati. Lebso wkoll ħan konsiderazzjoni l-kummenti tal-Parlament Ewropew, jiena ħanibqa' nikkontrolla mill-qrib dan il-proġett u ħankompli nfakkar lil lebsow li lebsow l-ewwel net għandu jażel l-aħjar kandidati u mbagħad l għandhom ikunu responsabbli wkoll. Ħalli jaraw min huma l-kandidati u joħolqu l-aħjar tip ta' lista l-iktar lista bilanċata ħalli nirriflettu ġustizzja u bilanċ bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sa' Sinjura Kalfin għal żewġ minuti. Sinjur Kalfin. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, Segretarju tal-Istat, Isis kollegi. Jina nishtiq nitkellem dwar il-kwittanza tal-Aġenziji Ewropej. L-ewwel nett jiena nixtieq nitlob skuża f'isem is-sur Stanislavski illi ma setax ikun preżenti hawnhekk, però huwa xorta waħda ħadem ħafna mar-rapporter u mal-korrapporter fis-sam il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Sfortunatament ma setax ikun prezenti hawnhekk minħabba l-problemi bit-trasport li kena dan l-aħħar issa dwar l-użu dwar riflessjoni trasparenti tal-użu tal-budget ta' dawn l aġenzijin naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna illi hija fil-qalba tal-kontroll tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb ukoll li l-membri tal-Qorti tal-Awdituri ma responsabbli għall aġenziji li huma jaħdmu magħhom. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi l-budget tal-aġenziji huma kontrollati bi proċeduri kkumplikati ħafna. L-aġenziji jaħdmu b'mod differenti l-kol kemm huma u um, dak illi aħna stajna nosservaw dan l-aħħar huwa li l-aġenziji qegħdin jitejbu l-mod ta' kif huma jaħdmu minn sena l-oħra u jiena nista' ngħid ukoll li l-aġenziji lesti li jaċċettaw il-kritika u jekk aħna ma nistgħux nikkritikawhom żgur li dan ifisser li aħna m'għandniex fiduċja fil-mod ta' kif huma jaħdmu. L-effettività tal-budget u l-mod ta' kif dan huwa ehm, implementat li qed jitjieb l-aġenziji qegħdin itejbu il-mod ta' kif huma jikkontrollaw il-proċeduri ta' kontroll tal-budgets tagħhom kien hemm xi ftit żbalji xorta waħda, però dawn l-iżbalji il-kol kemm aħna nafu dwarhom fl-istituzzjonijiet Ewropej, però stajna naraw li kien hemm inqas żbalji li kienu qed isiru, pereżempju kien hemm żbalji li sar fis-sepol u għal bosta raġunijiet differenti nafu li kien hemm problemi wkoll bil-ħlas, bil-accountancy, bil-kontabilta, kif ukoll bit-talbiet tat-tender. Għal ħafna snin ittieħdu ħafna impenni u xorta waħda għandna problemi bil-payouts, u allura jiena nipproponi l-kwittanza għal dawn l-aġenziji tkun posposta ma nagħmluwiex għalissa sakemm aħna ma nsolvu dawn l-irregolaritajiet u dawn l-iżbalji. Għanna weda naħa ta' dawn l-aġenziji li ma ħajpruvaw jisibu soluzzjoni għal dawn il-problemi l-iktar fis, però meta nitkellmu fuq in-nies li huma responsabbli għal dawn l-aġenziji huma qed jippruvaw sarħulna rasna illi huma ħajamlu dak li jistgħu sabiex itejbu l-iżbalji. Aħna nafu x'nu ma titjib illi jista' jsir sabiex ntejbu s-sitwazzjoni tal-budget bħal pereżempju disċiplina fil-implementazzjoni tal-budget u anka ir-regoli tal-kontabilità. It-tielet punt um, li nixtieq eh, nitkellem dwaru jiena naħseb li aħna rridu nikkonsidraw proposta illi kienet proposta min-naħa tal-qorti tal-awdituri dwar dawn il-proposti. Grazzi ħafna Sassur Piper. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi jien għandu kumment dwar l-użu tal flejes tal-taxxi ta' ċittadini tagħna. Aħna eh, jina nixtieq nitkellem ukoll fuq l-għajnuna li tingħata lit turkija u jiena pjuttost diżappuntat mill-rapport tal-qorti tal-awdituri u x-xogħol li u l-meżuri li kienu implementati min-naħa tal-Kummissjoni mingħajr l-ebda kontroll. Ma kien hemm l-ebda rabta bejn dawn il-proġetti u l-istrateġija ta' qabel is-subija. U eh, nafu li s-sanna strument ġdid, però xorta waħda aħna ma nistgħux niċċekkjaw jekk dan il-kumitat u xed ikun effettiv. Għandna kien hemm ħames punt minja biljun euro li jadin għal dan il-lan sas-sena 2018 jina qed nipprova nara kif aħna nistgħu jkollna eh, xi tip ta' impatt ta' kif eh, fuq il-mod ta' kif dan il-flus il-flejes jistgħu jintefqu jiena nixtieq nappella lill kummissjoni sabiex mill-iktar fis jagħmlu reviżjoni ta' dan il-programm u eh, aħna nixtiequ li nwaqfu l-ammonti annwali li kienu stabiliti fuq l-ammonti tal-budget tas-sena 2006 u jiena nixtieq ukoll li proponi li din l-istrateġija ta' qabel is-sħubija tkun ħafna iktar flessibbli ħalli nieħdu konsiderazzjoni il-kooperazzjoni ta' strateġija li aħna għandna ma' ċertu pajjiżi u eh, jekk ma nagħmlux hekk din l-istrateġija ta' qabel is-sħubija żgur li ħatfalli, żgur li tkun ħela ta' investiment u ta' flejjes. Jiena naħseb li din għandha jkollha xi tip ta' impatt ukoll fuq l-affarijiet barranin, it-Turkija ta' trattament speċjali u dan ma jistax iseħ. Aħna għamilna eċċezzjoni għat-Turkija u mbagħad meta naslu għal kontroll tal-budget aħna ma nistawx eh, sempliciment ma nċekkjawx dak li qed jiġri u jgħin u ngħinu lill-Kroazja u lill-Greċja pereżempju, jiena naħseb li. Ejja nagħtu iktar appoġġ sabiex it-Turkija toqrob iktar viċin tagħna u tipprova eh, tissodisfa l-kriterji ta' sħobija li Turkija eh, li l-Unjoni Ewropea għandha. Grazzi ħafna sa Sinjura Xaldemose. Grazzi ħafna, Sur President, jena nixtieq nitkellem fuq eh, il-kwittanza tal-Parlament Ewropew jina naħseb li rapport li għanna qoddimna l-lum huwa rapport kritiku ħafna, l-iktar wieħed kritiku minn dak li aħna kellna analizzaw fil-fatt. Ġifieri nirringrazzjakom ta' dan. Huwa mhuwiex soltu li l-istituzzjoni tkun trid tawtorizza l-kwittanza tal-istituzzjoni nfusa. Naħseb irridu nkunu iktar trasparenti dwar dan, iktar miftuħa u responsabbli. Però dan ma jfissirx illi aħna nistgħu nkunu kemm nistgħu responsabbli minħabba li aħna qed nagħmlu kwittanza tal-istituzzjoni tagħna stess. Però mċertu affarijiet li jistgħu jittiebu jiena naħseb illi aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni dawk il-punti li għandhom jitjibu ħalli bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu dak li qed isir fl-istituzzjoni tagħna. Aħna rridu nagħtu iktar aċċess għall ċittadini tagħna, għar rapporti tagħna, permezz ta' siti fuq l-internet huma jrid ikollhom aċċess ukoll għal dawn ir-rapporti li huma pjuttost kritiċi. Jiena naħseb li huma għandhom ikollhom aċċess għall oqsma kollha li aħna niddiskutu minkejja l-fatt li forsi xi oqsma li qed niddiskutu ma' xi ftit riskjużi. Jiena naħseb li l-istruttura ta' ġestjoni ta' dan l-istituzzjoni tista' tittejjeb ħalli bekk ikun ħafna iktar faċli illi norganizzaw il-kontroll tal-budget ta' dan ta' din l-istituzzjoni jista' forsi tkun ovvja illi aħna hemm bżonn illi pereżempju ntejbu mod ta' kif naħdmu għaw fi Strasburgu wkoll jiena naħseb l-importanti ħafna li konna l-kontroll tal-flejjes illi ta' ta' ċittadini tagħna dawn huma prinċipji li għandhom japplikaw fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U naħseb illi permess ta' dan ir-rapport aħna mexxin fid-direzzjoni tajba u jekk nikkritikaw lil nfus aħna nkunu iktar kredibbli. Ningrazzjakom. Il-kellima li minn issa Sinjura Delange. Grazzi tas-Sessu President, diġant għal ħafna f'dan id-dibattitu għalhekk nixtieq inżomm ma' żewġ punti. Mela, l-ewwel net il-discharge tal-Parlament aħna rridu naraw u nverifikaw din l-istituzzjoni qabel nħars l-istituzzjoni toħra rapport li ġim ressa kien jgħid suppost kien kien kien diġà tejjeb affarijiet ta' sitt seba' snin ilu, però nista' ngħid ċertu affarijiet tjiebu fil-fatt, speċjalment meta nitkellmu fuq il-fatt li qed jiġu jkun hemm kumpens tal-vjaġġar, però hemm ukoll punti li tkellem fuqhom ir-rapporter imma fir-rapport ma jidrux. Għalhekk aħna nixtiequ li jkollna rapport bilanċjat u ma nixtiequx biss nisqu fuq l-affarijiet negattivi. Punt aktar ġenerali sur President. Jiena naħseb li aħna ser ikollna diskussjoni diffiċli budġetarja minkejja il-mandat u l-miri li aħna għandna wara Lisbona ma nistennewx li il-budget ser jiżdied fi żmien li ġej. U dan li jfisser u li aħna ser ikollna aktar minn qatt qabel Nipruvaw Noltu zewġ safar ġebla waħda, speċjalment bil-flus tana fil-budget. Fil-fatt il orġ l-awdituri jridu jikkontrollaw il-budget u kif intefqu l-flus u mhux biss jaraw li regoli inżammu u li kien hemm konformità mar-regoli, il-qorti tal-awdituri bħalissa ma jistgħux jagħmlu hekk. Jekk aħna nixtiequ li jkollna budget li jikkontroll jiġi kontrollat mod tajjeb, għanna bżonn bidla fil-qorti tal-awdituri. Allura nipproponi fil-futur li meta li dan il-punt jiġi indirizzat fil-diskussjonijiet futuri. Nixtieq ukoll nisma' naħa tal-kummissarju jisma' dwar x'taħsbu dwar dan. Dillanje, għal-snexis kollegi Herr Vaughan Sassur Von għal żewġ minuti. Grazzi tassew sur President, jina xtaqt nitkellem fuq il-Parlament, il-discharge tal-Parlament Ewropew l ewwel qabel kollox nirringrazzja r-rapporter għax xogħol eċċellenti li għamel u anki xogħol effiċenti li għamel flimkien ma' oħrajn. Jiena naħseb li m'għandniex għalfejn ngħidu li kulħadd din il-Kamra jixtiequ titjib għal trasparenza u titipu anki il-valur tal-flus għal dak li ħalsu konsum il-ċittadini. Pero kull bidla u proċess hija ta' titjib, pero ma nafx jekk ċertu rakkomandazzjoni li saru fir rapport preżenti u ma titjib, per eżempju, il-rakkomandazzjoni biex inneħħu il-banijiet f'dan din l-istituzzjoni, ma nafx jekk din tkun xeffiċenti. Jew jew innaħħu per eżempju ċertu eh, parkings li jaw fil-parlament. Ma nafx dawn jinkludux ukoll fil-proposti tal-budget tal-2011. Anki per eżempju l-Europar TV naraw li l-affarijiet ikunu effettivi u kulħadd jagħmel xogħol. Anki issejħa għal akt għal medda twila fi żmien rigward l-istrateġija għal bini. Forsi din din hemm talba wkoll. Hemm ukoll rakkondazzjonijiet fih dan ir-rapport li jkopru kwistjonijiet fejn isir titjib, però dan it-titjib ġa sar u qed isir dan it-titjib Nista' ngħid sur President li fir-rapport hemm ċertu aspetti pożittivi u dawn insaħħuhom u nappoġġawhom speċjalment fit-tnaqqis ta' ħela ta' karti ta' stampat, karti stampati għax ħafna karti tiġu stampati għal xejn kuljum. U tajjeb forsi li nagħmlu tnaqqis hemmhekk. Anki li konna razzalizzazzjoni ta' studji esterni u kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra rigward dawn l-istudji sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nevitaw reputazzjoni u anki konna aktar effiċenza anki nifmu aħjar ċertu uh, eh, situazzjoni li għanna, pero anka ħajtres u ċertu għamendi rigward dan il-punt. Mbagħad għandna wkoll kwistjoni fuq ir-risk manager, ġifri dawn kollu sur President Juri li hemm ħtieġa għal bilanċ fid-diskussjonijiet li aħna għandna fuq id-discharge tal-Parlament Ewropew. Probla dubju naħseb li l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget ser jassikura fil-ġejjien li jeżerċita responsabiltajiet tiegħu aħna rridu ngħidu fil-ġejjien kif ir-rakkomandazzjoni f'dan ir-rapport qegħdin jiġu implementati u qegħdin jiġi indirizzati.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 Mela l-ewwel net nixtieq nibda billi ngħid li nkuntent li din il-ġimgħa dak kollu li kelli ngħid li l-insuq għal Strasburgu mhux lejn Brussella għalija Strasburgu eqreb. Allura kien vantaġġ aktar qawwi li niġi hawnhekk minkejja l fatt li m'hemmx minkejja li hemm diffikultajiet tat trasport blajru. Però jinstajt niġew faċilment issa rigward il-kontroll budgetarju din il-ġimgħa aħna kena volum qawwi ta' rapporti li kellna nduru u rajna kemm kien hemm xogħol għall plenarji f'dawn id-dilmat. Għalhekk jiena kont kontent li min-naħa ta' ħidma tagħna aħna jista' jkollna aċċess għal computer biex aħna nkun nistgħu naraw ir-rapport nasa sabiex meta nkunu għedin nivvutaw nkunu eżattament naraw x'inhuma l-amendi li hemm, ir-rapporti li hemm bil-lingwa tagħna sabiex inti tkun tista' tikkontrolla aħna għandna ħafna voti madwar nofsinhar u allura jkun tajjeb li ma jkollniex għalfejn qogħdu nġorru d-dokumenti ma jkollna aċċess għalihom fuq livell elettroniku. Jien naħseb il-Parlament għandu jkun il-mexxej ta' teknoloġija ġdida u tieni punt meta aħna nivvjaġġaw wara li nkunu isna l-kalkoli kollha u reċentament aħna rajna wkoll ħafna burokrazija qed tiżviluppa f'dan il-qasam membri kellhom jaħlu ħafna għataw aktar ħin fuq eh, din dawn il-kwistjonijiet u anke l-amministrazzjoni u allura miktar pis fuq l-awdituri għalhekk nasab tajb li nfasslu grupp ta' ħidma sabiex bekk inaħħu dawn ir-rekwiżiti u nirrestrinġuhom għal dak li hu neċessarju. Jien naħseb li għandna nkunu kapaċi li naqsu il-birokrazija b'25% f'dawn l-aħħar xhur aħna rajna l-oppost. Rajna żieda ta' 50% marbuta mal-birokrazija f'esperimentu f'spejs ta' vjaġġar. U meta niġu l-istruttura nixtieq li l-Kummissjoni tikkontrolla għaliex għandna pajjiżi kriżi, speċjalment meta niġu għal-kontroll ta' sitwazzjonijiet finanzjarji l-użu tal- fondi ta' koezjoni hemm ħafna flus li qed jiġi investit u aħna mhux qed inħarsu kif dan l-investiment qed jiġi użat. Irridu nassikuraw ukoll li hemm l-investiment li wieħed jagħmel ikun hemm profitt mill dan l-investiment li aħna nagħmlu grazzi tas-sew Sir Rubig. Għanna sinjura tikaw fil-aħħar pala dibattitu normali. Grazzi Sur President Komissarju. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nagħmel referenza għall-eżekuzzjoni tal- budget tal-2008 mu partikolari l-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi. Il-inizjattiva ħarġet mill-Olanda u Danimarka u maċta u li jkun hemm dikjerazzjonijiet nazzjonali. Aħna nittamaw li l-istati membri oħra ser jagħmlu l-istess dikjerazzjonijiet nazzjonali mbagħad nkunu nistgħu nagħmlu progress. Aħna nixtieq nitolbu lill kummissjoni Ewropea biex toħloq jew toħroġ b'xi ta' rekomendazzjonijiet rigward il-ħolqien ta' dawn il-deklarazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali meta niġu għal programmi ta' riċerka. Jiena naħseb li r riżorsi reċenti li għandna disponibbli ma jippermettulniex biex aħna jkollna ammont qawwi ta' riċerka fl-Unjoni Ewropea u għal programm futuri eh, għal qafas ta' programm futur ta' riċerka rridu nżiduhom daw il-finanzi. Tajb li nitkellmu dwar il-budget għall-Aġenzija tal-Kontroll tal-Informazzjoni, għall-Kontroll tad-Data. Dawn eh, din din l-Aġenzija kella dħul ta' 143,000 euro Jider li din l-Aġenzija għanda ammont żgħar ta' riżorsi għal ammont twil ta' żmien. U għalhekk aħna neħtieġu nikkontrollaw il-rekwiziti ta' data l-ħtiġijiet preżenti, però fl-istess waqt irridu nħarsu lej kif l-informazzjoni se tiġi wara l-2012. Grazzi tassew il- Issa naddu l-proċedura keġdija jonat l kelma l-Sur Zejber. Iva, jekk aħna rridu nkunu aċċettati fl-Unjoni Ewropea mit ċittadini tagħna, aħna rridu ninformaw eh, li ċittadini x'qegħdin nagħmlu bil-flus tagħhom, it-taxxa li ħansu, u għalhekk kellha raġuni Sinjura Sella li jkollna aktar trasparenza dija dan huwa punt ġustifikat. Pero hawnhekk m'għandniex kwistjoni biss eh, ta' trasparenza, għandna wkoll leġittimità. Aħna qed inħar qed niġu mħasa biex inħarsu lejn dawn l-affarijiet. Iċ-ċittadini għandhom ukoll ikollhom l-opportunità biex iħarsu lejn dawn il-tip ta' dokumenti u anki jkunu jistgħu jaqrawhom meta jkollhom l-opportunità għalhekk nixtiequ li l-Kummissjoni ttejjeb il-leġibilità tal- ta' dawn id-dokumenti, speċjalment tal-budget. dawn jistaw ikunu aktar ċari għal-ċittadini tagħna, anki biex jaraw kemm forsi l-budget huwa żgħar jew kemm huwa kbir u x'jistgħu nagħmlu b'daw il-flus. Għalhekk aħna mhux qed aħna hawnhekk għandna problema politika. Il-Kummissjoni tista' tagħmel xi ħaġa biex itib l-affarijiet. Vielen kollegi Seba, Kollege Seber, als nächstes Herr Kollege. Sur Zeber, is-Sur Obermeyer. Grazzi tassew Sur President kelma fuq l-ħtieġa biex inħarsu lejn din l-istrument ta' strateġi qabel is-sħubija mat turkija is-flus diġà qiegħed e- e- e- din jiżdiedu fil-waqt li Turkija mhix qed tagħmel progress. Il-flus ma ntużax b'mod effettiv u għalhekk nixtieq nitlob il-Kummissjoni li qabel id-discharge tina rapport u anki tispjega x'ġara il-800 miljun euro Eh, li ntefqu fit-Turkija f'sena waħda. Anki il-firxa bla kontroll ta' aġenzija mill-2000 mis sena 2000. Suppost it-taġedja tal-Lisbona, suppost kella naqqas dawn l-Aġenziji u sanna l-Aġenzija ġdida tal-Azil. Nixtieq inkun naf eh, x'qed isir dawn l-Aġenzija fil-bidu tas-sena il-drogi ġew legalizzati fil- Repubblika Ċeka u issa fuq il-frontieri tgħidx kemm hemm problemi. Hemm turizmu ta' droga. Anke kollega sew Grazzi sur Obermeyer issa l-kellim li misu il-kellim li miswa Sur Kaspari. Sur President, eżis kollegi no kol nix nitkellem dwar il-lajnuna ta' qabel isħubija. fir rapporti derċar li għabbażi tal-programmi preżenti ma tistax tiddikjara eh, eh, garanzija pozittiva li il-flus ġi użat b'mod ġust. Il-Kumitat ta' Kontroll Budgetarju ħareġ l-opinjoni tiegħu stess u qal mod ċar li u fil-fatt qed naraw ħafna lobbying minn lat Tork. Issa rigward il-discharge tal-budget aħna mhux qed nitkellmu nixtuqx li Turkija tisiħab jew le, hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq jekk il-programmi li ġew allokati il-flus edin u x'qegħdin jaslu għan-nies eh, li għandhom bżonn dawn il-flus jekk il-flus qed jintefqu b'mod adegwat jekk il-maġġoranza ta' din il-Kamra eh, ux edin jagħmlu laħjar aħjar deċiżjoni fisem il-ċittadini Ewropej. Grazzi tas-Sessur Kaspari, s sessur Bronson. Grazzi tassew, Sur President, jina nirrapprezenta l-partit li suppost jappoġġa il-proġett eh, Ewropew. Dan jista' jfisser li aħna qed naġġezzjonaw għal ħruġ tal-accounts mingħajr evidenza. Nixtieq nirrifjuta dan is-suspett. Il-pożizzjoni oriġinali kienet li nappolnu għal kull tip ta' spiża futura, nappoġġa li id kiku kikun stajt nivvota favur discharge ta' qabel kiku kien hemm evidenza. Madana kollu aħna ser nopponu discharge eh, tal-kontabilità bħala ċaġa sħiħa minħabba nuqqas ta' regolaritajiet. Aħna ma rridux inħaltu deċiżjonijiet ta' regolamenti jew ta' regolar ta' dak li sar sew dak li ma sarx sew u rridu kol naraw jekk il-flus intefqux b'mod adegwat. Grazzi ta' Sessur Brons, issa ħna ħana l dibattitu bis-Sinjura Klas. Grazzi ta' Sur President, Sinjuri, ħna nikkat nitkelmu dwar discharge. Il-discharge tal-budget tal-2008. Pero il-discharge huwa dejjem opportunità feħna nkun nistaw nħarsu l-qudiem. Jiena naħseb li aħna rridu nħarsu lejn dawn l-aġenziji kollha li ħloqna rridu naxtu l-attenzjoni fuqhom aħna naħseb ridu niprovdu finanzi l dawn l-aġenzija, pero anki nassikuraw li huma edin jagħmlu xogħol sostantiv. Jekk għandna nħarsu lejn l-Aġenzija tal-Kimiċi, l-ECA, suppost għandhom miri oħra anke fil-ġejjieni suppost tħarsu lejn il bioċidi u kol, ġifri aħna irridu nigarantixxu li jistaw jamlu xogħol effettiv, inħarsu li l-qoddim u anki naħdmu f'konformità mal-politika tagħna sabiex bekk nasikuraw li dawn l-aġenziji jistgħu jaħdmu b'mod effiċjenti u adegwat fil-ġejjeni. Grazzi tassew, Signora Klas. Issa, is-sur simmeta minnaħat tal-Kummissjoni kieġbob. Grazzi tas Sur President. Jiena nixtieq nisħaq għal darbohra li l-impen tal-Kummissjoni biex tagħmel progress ser naraħ fis daw l-aħrajn l-aħħar snin biex intejbu l-kwalità tal-infiq Bla dubju ser nħares birreqa lejn il-deċiżjoni tad-discharge li l-Parlament Ewropew ser jaddotta meħna u 15 xoħra u l kummissjoni ser tassikura li kunem aġġornament adegwat. Jina u kol nishti eh, nringrazzjakom għad diskussjoni adegwata li kellna u naħseb li ħafna idejat ħarġu minn din id-diskussjoni u għalek nishti u kol niqaf u nikkommenta fuq minnom l-ewel net rigward il-dekirazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali din kwistjoni tħal għajmet minn numru ta' deputati u nix infakkarkom li flimkien mal-Kummissarju Lewandowski aħna batna itra lil kokobu u għadna li fitħul fil-revizjoni tal flus ħana ser namlu dekjerazzjoni ta' amministrazzjoni finanzjarja u flimkien ma' proposti fuq simplifikazzjoni flimkien ma' l-introduzzjoni tal-kunċett ta' ammont allokat ta' zbalji. Din tal-loka ruħa l-fondi strutturali u Sur Sandergaard kien kurjus dwar dan il-fatt Għalhekk jiena naħseb li l-kwistjoni ta' jew ir-rwol ta' il kontrolli interni u l-audits tqajmu wkoll mis-Sinjura Hearts. U hawnhekk jiena naqsam bil-asħieħ miegħek dan l-istess ħsieb, so nista' ngħidlek li ġimgħa li ġej aħna sar niddiskutu l-istrateġija ta' verifika għal 2011-2012 ħanatu aktar attenzjoni għal titjib ta' kontroll intern, u daw is-sistemi ta' kontroll intern, fiħdan il-Kommissjoni. Jiena naqsam l-istess ħsieb espress Missur Odeburn u membri oħra dwar il-proċedura discharge jiena naħseb li iva irridu nnidu diskussjoni fuq kif nistaw intejbu l-proċedura ta' discharge sabiex bekk niksbu aktar riżultati dwar il discharge li għandha tiġi implementata b'ħeffa kemm jista' jkun. Aħna bħalissa ninsabu fl-2010 u meta aħna ndiskutu d-discharge għall-2008 kważi kważi kienet impossibbli li xi ħadd jimplementa xi ħaġa waqt l-2009. U għalhekk ħafna diskussjoni ma l-partit kollha interessati l auditorija meħtieġa u għalhekk naqsam l-istess ħsieb ta'kom u ta' oħrajn, ta' membri oħrajn li tkellmu dwar din il-kwistjoni. Jiena naħseb ukoll li huwa ferm importanti li nindirizzaw il-kwistjoni ta' effiċenza tal-fondi Ewropej fil-verifika interna, fl-istrateġija tal-verifika interna, aħna ser nħarsu baktar attenzjoni għat-titjib ta' verifiki fil direzzjoni ta' fat li namministraw l-effiċenza jien naħseb li din ser tatina riżultati fil ġejjeni Issa rigward it-Turkija, l-Kummissjoni ser tkompli bir-rakkondazzjonijiet biex intejbu għanijiet u anki l-monitoraġġ tal-progress għal loqsma kollha ta' nfiq aħna rridu nżidu l-kwalità tal-infiq rigward għanijiet u anki evalwazzjonijiet ta' impatt. Ir-riżultati li nkisbu sissa juri li l-Unjoni Ewropea qed tikseb l-isforzi tagħha u saħħa l-isforzi tagħha biex tara kif qed jintefqu l-flus u dan huwa ta' valura ċ-ċittadini tagħna. Dan il-progress huwa r-riżultat tal-azzjoni tagħkom bħala awtorità ta' discharge il-fatt li tkunu dejjem attenti għal kif il-budget Ewropej tiġi użat u tkunu kritiċi meta ma jkunx ta' sodisfazzjon, pero mbagħad tappoġġjaw meta jsir progress din hija ħaġa utli ħafna. Dan huwa messaġġ importanti li wieħed irid jgħaddi lill ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, Ippermettu li nikkonkludi billi najt grazzi tassew l-Parlament Ewropew għall appoġġ tagħhom u għall isforzi tal-Kummissjoni biex ikollna amministrazzjoni ħar finanzjarja tal budget tal-Unjoni Ewropea. Vielen Dank, Herr Kommissar Semeta. Es haben jetzt abschließend. Ganz ħafna, Kommissarju Semeta. Issa, nerġaw bi rapporters għal żewġ minuti l-wieħed u nibdew bis-Sur Gajer. Jina għat nitkellem fisem Sur Liberaċki li bħal ħafna din il ġemma spinċa vittma tal-problemi fit trasport Samra bi pjaċir kbir xtaqt namel xie osservazzjonijiet biex anke nalqu da dibattitu. Komissarju Semeta, inti sħat bi pjaċir għalija il komissjoni ser taħdem sabiex insaħħu l-obbligu tal-kwittanza l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nafu dan xi fisser, dan ifisser illi stati membri illi imexxu l-parti kbira tal-flus tal-budget Ewropew għandhom jirfaw responsabilta ikbar li xnafu li parti kbira mill-izbalji fl-eżekuzzjoni tal-budget Ewropew jiseħu propju fuq dan il-livell. Għal stant, eżis kollegi, meta il-kollegi tal-grupp tal-ICR u l-IFD, mbaċċezuni ta' Sur Czarnecki, il-koll għandhom minn penja oħrajn u Trump meta jikkritikaw ir-rida illi ma natux kwittanza. Jina il dal-kollegi bl-istess saħħa jitkellmu dwar l-introduzzjoni obbligatorju tal-management eh, kif suppost fil-livell nazzjonali għax hemmhekk hemm il-problemi. U daw ma jisodisfanix jien speċjalment mill-ACR meta jgħidu l affarijiet mhux qed ilqu l-standards kif suppost dwar kontroll tal-budgets meta fil-fatt ir-responsabilità hija fidejn ħaddieħor. Issa xtaqt nagħmel referenza għal aspett ieħor Xtaqt infakkar il-Komitat eh, għal-Budget segwa il-rapporter b'maġġoranza pjuttost wiesa. U fil-fatt, il-rappreżentant tal-Orti tal-Awdituri fakkar il-rapporter illi fil-rapport imżon nikritikaw l-aġir tal-Kommissjoni u mhux tat-Turkija. Il-kollegi tal-PP e ivvotaw għal-emendi li issa aħna nishtiqu neħu għaliex miex mish kwistjoni ta' użu ta' fondi, imma kwistjonijiet politiċi fuq fejħa jispiċċaw il-negozjati ma' Turkija li nittrattaw dan il-punt b'mod partiġan f'dan l-ambitu mhuwiex ġust. Grazzi, Sur Gajer. Issa l-kollega Jala Sen. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Xtaqt nirringrazzja l sur Semeta u l-Kommissjoni għal kooperazzjoni effettiva fil-qasam ta' żvilupp u jiena xtaqt nirrikonoxxi x-xogħol tal-Presidenza Spanjola partikolarment ix-xogħol fid-dibattitu dwar negozjat interistituzzjonali mal-Kunsill u l-Parlament. Jiena xtaqt ukoll nesprimi l-opinjoni tiegħi dwar il-fatt li huwa żball Illi ma nistednux mod formali l konsil għal dan id-dibattitu minn kelli ġew xorta. Jina xtaqt nesprimi l-kol il-fat li ħafna persuni ma kienux kapaċi kunu għaw minħabba il-situazzjoni fil-trasport xaħġa ta' dispieċir. hemżon li konna rizorsi aktar disponibli sabiex affarijiet jitietu b'aktar serjetà. Xan ringrazzja l-kollegi għal kooperazzjoni eccellenti, specialment is-Sinjura Halmajer, kif ukoll l-sforzi li saru sabiex niżguraw trasparenza fil-European Development Fund, xogħol li sar fl-Unjoni Ewropea, juri kemm ksibna żvilupp per nexxinna niksbu ktar viżibilità, ma dan ikollu għatem tħassib. Ħafna gvernijiet qed jonqsum li jappoġġaw il-fondi għall-iżvilupp fil-waqt li għanna abbus ta' dritti tal-bnidem ma nistax nispjegaw anka problemi bl-istat ta' dritti demokrazija. Rajna progress sinifikattiv dan intqal u dan jiġġustifika il-xogħol il qed isir fil-8 10 fond ta' żvilupp. Il-Parlament Ewropew prova jiżgura illi l-qaffa istituzzjonali il-ġdid ta' wara Lisbona u s-sistema tal-Aġenziji Esterni ma tipperekolax situazzjoni fejn ċittadini barra l-Unjoni Ewropea jistgħu iggawdu aktar mill-fondi l-iżvilupp. Grazie ħafna Sinjura Jera Sender, l-Onorevoli Stas. Oh. Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Jina u kol staqni ringrazzja għal dawk il-kollegi illi appoġġaw rapportija, Sur Gajer Van Dalen, Mose, il-Sinjura Delange u s-Sur Von. Er il-koll kommentaw fil rapport naħseb għal kollox bażikament. Madonna kollu, jina kemm xejn sorpriz fuq kif zilup ta' rapport jina tele darba rapport ter għal kwittanza tal-parlament u jidher l-affarijiet qed jinbidlu. l-ewwel darba, t-tieni darba, kellna ħafna kritika. Li ġiet faċel ħafna din il-kamra, sa l-affarijiet huma kemm xejn iktar diffiċli. Issa, iktar persuna jisiru sensittivi għal kritika. Għanna nuqqas ta' kritika propja wkoll. Mbagħad jiena niġi attakkat mill mill-mezzi ta' xandir u l-mezzi tal-istampa li xedu li dak li qed tikteb fir-rapport eh, qed jitma l-opinjoni tal-Euroxettiċi. Jien però mhux vera jina favur il-proġett Ewropew. Nikritika l-Parlament Ewropew għax nixtieq nara affarijiet jinbidlu rajna li fuq il fonta ta' personijiet saru ħafna żbalji fil-passat u għadmir tiegħi li nitkellem dwar żbalji bħala membru favur l-Ewropa, trid titkellem għaliex dan huwa l-mod kif jinexxielek toħnoq l-Euroxettiċi huma jieħdu gost dawn in-nofs veritajiet u anka eh, jifirxu il-gideb. Ma dan kollu hemm bżonn tara fejn hemm il-problemi, tidentifika l-problemi u dan huwa l-punt ta' tluq tiegħi f'kull argument, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Stas il-Sur Czarnecki issa. Harpożizzjonar, eh, proszę Państwa, eh, Grazie ħafna. Xtaqt nirringrazzja l-Sur Gier illi nota illi eh, ħafna drabi nitkellem kif suppost u nista' ngħidlek jiena għandi ħafna xnitallem il-Ministru Spanjol il-dem jisparixxi meta jaf ikun hemm kritika kontra l-Kunsill. Ma kienx hawn fil-bidu u mhux hawn issa laqqas. Mhix kombinazzjoni din. Jiena kont rapporter fuq sitt istituzzjonijiet fejn laffajt kien tajjeb imma istituzzjoni oħra seba oħda dejjem tur irregolaritajiet. L-istess is-sena l-oħra. Il-kwitanza ingħatat bis Novembru. Din is-sena l-affarijiet ħajsiru qabel imma jien ma stax ma xtieqx nkun fi sitwazzjoni fejn irċievu dokumenti mhux għal 2008 imma għal 2007. Din jew hija evidenza ta' nuqqas ta' ordni fl-uffiċċju tal-Kunsill jew inkella jirrifletti illi qed nittrattaw il parlament Ewropew bħala student ħażin. il-situazzjoni fejn il Parlament Ewropej suppost huma ogwali imma l-Kunsill Ewropew jemmen jew ogwali iktar minn oħrajn. Bħal Animal Farm ta' Allwell u din xi ħaġa li tħassibni ħafna jien niftakru x'qal ir-rappreżentant tal-Kunsill fost il-kommenti tiegħu kien hemm proposta tajba ħafna fejn tkellem dwar li intemmu dal-Gentleman's Agreement ta' l-1970 il rappresentant konsil fl-axħar li konoxxa li dan parlament illum illi huwa led demokratikament għandu jiġi trattat b'aktar serjetà. Saqt nirringrazzja l-Konsil għal din proposta u jiena nemmen illi kelli eh, di orali eh, li kienu simili għal dawk tal-li sema l-Ministru l-lum. Grazzi Sur Czarnecki, l-aħħar kelli ma' s-Sinjura Mattie. Grazzi ħafna, Sur President, Xtaqt nirringrazzja fuq naħħa li shadow Reporters illi kooperaw bisħiħ miħaj fl-abbozzar ta' dan il-rapport. nir nirringrazzja l segretarjat tal-Komitat għaliex kellhom peace eh, kbir fuq spallejhom, nixtieq ningrazzja da kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu. Jiena nifhem ħafna mitħassib espress hawnhekk Nifem li hawn ħtieġa l-aktar trasparenza, auditing ingaħjar ta' fondi komunitarji affarijiet ġustifikati fil-konklużjonijiet ta' tinfakkar li dawn l-aġenziji għandhom ukoll missjoni politika illi għandha tiġi mfakra għaliex hija importanti ħafna u din missjoni politika hija importanti. Għanna program ta' ħidma u dan il-program ta' ħidma għandu jkun koerenti ma' program ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea l-aġenziji għandhom jiġu eżaminati ħaġa li jaqblu fuq l-istazzjonijiet kollha. ċertu aġenziji bċertu spontanjetà jaħdmu mal istituzzjonijiet oħrajn però ma jagħmluhx dan. U il-testa l-istazzjonijiet ma jtijunni xaffariet vinkolanti fuq dan, għalhekk irdu naħdmu aktar din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Mattia, fil-qosor ħafna xtaqt najt li il-servizzi għalluli fortunatament li liħarsu lejn il-minuti mis-snin ta' qabel il-Konsil fl-axħar parlament attenda u ta' pozizjoni darba biss fil-leġislatura li għaddit f'datib ta' dibattitu u dan wara tinqari biss. kwittanza għal tisa ġiet posposta u kien biss fit-tieni kwittanza kien hemm il-kunsil preżenti. Għal da stant nistgħu ntejbu sitwazzjoni hawnhekk u rajna eh, titjib żgħir. Il-seduta hija magħluqa, għall votazzjoni nagħmluha f'Mejju, is-seduta tkompli illum għal nafsinhar fit-tlieta, grazzi.